Dear colleagues, um, kollegi, huwa pjaċira li jgħal inkun hawnhekk magħkom nittama li kelkom vaganzi sbieħ. U naħseb li nistgħu nibdew bil-ħidma tagħna wara l-istraħna ftit. nittama li ma weġġajtux bħal ma weġġajtina meta kont qed nilab il-volleyball u nittama li tinsabaw isħaħ. U pjaċini għakom għawek nistaw naddu issa għal punt li għanna fuq l-agenda il-bazi komuni għat-taxxa korporativa, l-bazi komuni konsolidata għat-taxxa korporativa. Il-rapporter huma Paul Tang u Elena Massur. U għedin għawek biex niddiskutu l-abbozz ta' rapporti tagħhom. Ħana til kelma minnu fih lill-Onorevoli Tang u mbagħad wara lil Elen jekk tajba likkom. Mela, nadi l-kelma lilek Paul, għandkom 10 minuti kull wieħed. Liżjed 10 minuti. Mela, l-ewwel fuq l-aġenda għandna żewġ punti differenti, għandna punt 10 u punt 11. Imma kemm missur la missuru jiena konvinti illi dawn iż-żewġ tassijers huma eh, fuq livell politiku intellettwali marbuta ma' xulxin u għalhekk iddeċidejna illi nindirizzawhom bħala parti mill-istess pakkett. U deċidejna li nissinkronizzaw il-proċess kemm jista' jkun bejnietna. dan kollu bilan illi nilħu konklużjoni fuq iż-żewġ dossiers f'daqqa. Fil-fatt, eh, xi korporattiva minajr konsolidazzjoni ma twassalx għal benefiċċji potenzjali kollha tagħha u dan l-approċċ separat minnaħa tal-Kummissjoni tal-Parlament naħseb illi jgħat jieġbet iżjed lejn il-CCCTB. Imma madankollu, il-proposta ta' CCTV ma laqatniex minna u minnem hija riforma. Ija tmur l mill-ftehim tal-OECD u tipproponi trasferiment minn sistema bazata fuq eh, eh, lejun għal sistema bazata fuq id-destinazzjoni il-sistemi attwali ta' tassazzjoni madomx joddu żminijiet tal-lum minħabba id-digitalizzazzjoni u żminijiet moderni tal-lum jekk inti tipprova issib eh, eh, lajn tal-qliħ huwa ħafna iżjed diffiċli llum anke minħabba l-fatt li hemm ħafna proprjetà intellettwali pereżempju li diffiċli tiddetermina il-lokalizzazzjoni tagħha Iżmini tal-umma differenti ħafna minn seklu 20 meta kellna l-fabbriki bid-duħan kollu tagħhom u li dik l-industrija kollha, eċetera. Allura llum għandna bżonn riforma u il-CCCTB twijat illi iġġib din ir-riforma meħtieġa. Per eżempju f'pajjiżi fl-Olanda, l-Olanda saret uh, pajjiż ta' transitu għal flussi finanzjarji għal dividend u anka għal proprjetà intellettuali, per eżempju, ġifiri għandek dawn il-flussi kbar għaddejjim mill-Olanda ta' interessi u ta' royalties differenti u ta' kollu juri eh, il-problemi li hemm bil-sistemi ta' taxxa korporativi ta' taxxa korporattiva attwali. Din is-sistema ġdida qegħdin naqilbu għal prinċipju destination based billi Eh, billi jitqasmu l-profitti u biex bekk tineleb din il-problema. Il-rapport jgħid illi jitqassim tal-profitti huwa bżonn jus ħafna biex tiġi ta' din is-sistema għal ġbieta taxxa korporattiva ġdida iżjed adattata s-seklu 21. Fl-istess ħin, hemm problema politika b'dan id-dossier. Per eżempju, neġen eżempju f'pajjiżi eh, qed naraw ħafna erożjoni tal-bażi tat-taxxa. Ħafna pajjiżi illi qegħdin jippruvaw eh, jistadu għal dawn il-flussi u jiġbduhom lejn il-pajjiżi tagħhom. Per eżempju, l-Olanda għandha iżjed eh, investiment dirett barrani mill-Istati Uniti. Imma dan huwa ibbażat li iżjed fuq il-kostruzzjoni. U aħna rridu nindirizzaw din il-problema għalkemm l-OECD ma indirizzaħiex, għalhekk naħseb illi enna bżonn sistema iżjed moderna li eh, iddaħalna fis-seklu 21 u li tkun sistema li fl-istess ħin iġib ukoll opportunitajiet indaqsa l kulħadd għaliex il- L-opportunitajiet tal pjanar fiskali huma akbar għal kumpaniji kbar mill kumpaniji żgħar. Jiena rajt ħafna studji illi juru illi l-SMEs eh, ħalsu terz iżjed taxxa korporattiva milli l-kumpaniji kbar. U iżjed milli ngħidu isma' dan mhux ġust, għandna ngħidu dan mhux effiċjenti dana mumiex opportunitajiet l-istess għal kulħadd, il-kumpaniji żgħar medji qegħdin fi żvantaġġ meta mqablin mal-kumpaniji kbaru multinazzjonali u għalhekk inħeġġeġ il-Parlament flimkien ma' l Massur biex jilqaw din ir-riforma. Madankollu. Hemm xi ħaġa nieqsa u ħaġa importanti għax ħaġa li ġiet indirizzata mill-OECD fil-fatt l-ewwel postazzjoni fil-BEPS kien l-sfida illi nintaxxaw l-ekonomija digitali. Kien l-ewwel punt tazzjoni da. Kiesa kien puntazzjoni wara kollox le ma kienx l-OECD posponit id-diskussjoni sejħed task force u eh, ħallit kollox eh, jistenna hemmhekk għal ħames snin. Imma ħna l-fejna nistennew ħames snin oħra nafu li Google, Facebook, Amazon, Dawn il-kumpaniji għandhom preżenza kbira fl-ekonomija Ewropea, kolka aħna nużaw is-servizzi tagħhom u imma fl-istess ħin peress illi mhumiex parti mis-sistemi fiskali attwali għandhom ħafna opportunitajiet biex jevitaw it-taxxi. Għalhekk kemm għalanna massur u jiena fir-rapporti tajna prominenza lill idea illi għanna nintaxxaw il-pjattaformi digitali u dan għandu iseħ f'żewġ passi. L-ewwel hemm fir-rapport dwar il-CCTB dak ir-rapport tajna definizzjoni ta' preżenza digitali. Najdu illi l-pjattaformi digitali huma preżenti u jridu jħallsu it-taxxi f'dawk il-pajjiżi fejn joperaw Per eżempju, dok preżenti fil-Ġermanja jridu jħallsu taxxa fil-Ġermanja u l-istess għal-pajjiżi għal pajizi l-oħrajn. U barra minn hekk tissuġġerixxu wkoll li jkun hemm apportionment formula differenti għabbażi tal-data eh, rilevanti. Din hija xi ħaġa illi ħan iddiskuti se il-qudiem naħseb illi ħatkun diskuss anke mill-Presidenza Estonjana, qed nara anke ċertu inizjattiva mill-Ġermanja u mill-Franza ma nistawx nistennew ħames snin oħra. Irridu niddiskutu issa kif nistaw ninkludu l-pjattaformi digitali fil-sistemi ta' taxxa korporattiva. Mela d-dinja xi ħaġa li hija nieqsa eh, u għalhekk eh, irridu la post fil-proposta u fil-fatt il-CCTB hija sistema ta' taxxa moderna u soda. Mu mhux tal-lija soda ma hija iżjed sempliċi jekk inħares lejn is-sistema ta' taxxa korporattiva f'pajjiżi u jiena dan is-suġġett ħadd ħsibu anke fil-Parlament Nazzjonali, rajt din is-sistema sar dejjem iżjed ikkumplikata kif għadda żmien. Għaliex kull sena dejjem inżidu eċċezzjoni għar-regola u l-eċċezzjoni dejjem iżdiedu. U fil-fatt dak li huwa ta dwar il-proposta huwa dan l-element ta' simplifikazzjoni jekk inti taqra il-proposta tinduna li hija sempliċi u soda. U fil-fatt u għalhekk illi fil-rapport insemmu ukoll limitu iżjed baxx e, eh, mill-flok 50 miljun imbaxxuha l-40 miljun u bat eventwalment jiġi eliminat. Ir-raġunija illi huma l-kumpaniji l-kbar biss illi ser imorru minn fuq minn eh, min aħba l-ekonomiji ta' skala jew grazzi għal sistema ta' taxxa iżjed sempliċi. Ġifieri jekk dina hija sistema ta' taxxa tajba u aħna nemmnu li naħseb li dak il-limitu għandu jiġi eliminat biex bekk il-benefiċċji ma jkunux biss għall-kumpaniji l-kbar. U dan qed ngħidu anke fid-daw tal-fatt li rridu l-kumpaniji żgħar jikbru iżjed, jespandu, jesportaw iżjed. Kumment tal-aħħar. Palissa qegħdin naraw eh, l għedin minn żmien ta' kompetizzjoni fiskali għanna pajizi li għedin jimbuttaw il-qoddim il-politika fiskali tagħhom u ma tanċetu kas il-konsegwenzi fuq stati membri oħrajn, u għalek kiena għet nissuġġerixi rata minima ta' taxxa ta' minn tal-inqas 18%. Tukum għal-punti għawlenin, sur-president tal-argument tijaj, nimmaġna li hemm affarijiet oħra x'jista' wieħed jgħid, jiena ħerqan li nisma' lil ieħor, ħerqan għal din id-diskussjoni u fil-fatt l massuru jiena mhux biss indirizzajna dan il-Parlament imma żorna anke parlamenti nazzjonali. Morna l-Estonja, l-Lussemburgu, il-Belġu u ser inkomplu inżuru eh, pajjiżi oħrajn ħamur The Hague, Berlin, Pariġi, Sofia, edin nipromovu l-proposta tagħna. Imma fl-istess ħin nafu li hemm ċertu tħassib u aħna dan it-tħassib beħsibna naħduh bis-serjetà. Għalhekk qegħdin induru dawn il-pajjiżi u għalhekk qegħdin hawnhekk għad-diskussjoni illum qegħdin hawnhekk biex nisimgħukom u naraw kif nistgħu ntejbu intejbu il-proposta grazzi. Grazzi ħafna lir-rapporter. Issa rapporter fuq CCCTB huwa s sur la mesur. Grazie ħafna, President, kollegi. Nista' nikkonferma kif qal is-Sur Tang illi inna naħdmu flimkien għal xi żmien issa. Bħalik kieku konna co-rapporters. Hemm eh, ċertu affarijiet illi ma tantx niftehmu fuqhom u naturalment um, dok ma punti li rridu naħdmu iżjed fuqhom u eventwalment il-kumitat imbagħad inkun jista' jiddeċiedi dwarhom. Imma jittina li aħna naqblu illi l-ispirtu tal-proposta tal-Kummissjoni huwa tajjeb. U għana namnu illi għanna zidu kol zewċ għani toħra mal-proposta tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni resqet dawn iż-żewċ eh, dokumenti pala dokumenti komplementari, komplementari dokumenti illi prezentaw serje ta' inizjattivi sabiex eh, nevitaw l-pjana eh, regressiv tat taxxa fl-Unjoni Ewropea. Għana zidna żewġ għanijiet. L-ewwel nett irridu nassiguraw li il-kumpaniji Ewropej kollha ikunu jistgħu jieħdu vantaġġ minn eh, sistema waħdanija ta' tassazzjoni. Din qed sistema sempliċi, ċara, titkun ġusta u trid tkun imfassla skont l-ekonomija moderna tal-lum u skont il-bżonijiet tal-komunitajiet tagħna. It-tieni għan illi nixtiequ inżidu kif semma s-sur Tang huwa li rridu insibu mod kif nintaxxaw l-ekonomija diġitali, nintaxxaw li dawk il-kumpaniji illi qed jieħdu vantaġġ mill-fatt li m'għandhomx sede permanenti fl-ebda mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U bekk jirnexxielhom jevitaw ħalsu taxxa fuq eh, il-parti kbira tal-profitti li jġeneraw. Dan lan li nintaxxaw eh, dawn il-kumpaniji ftit ta' xurilu forsi kena min jgħid huwa utopija, ma qed nieħdu gost li issa qed isir xi progress fuq dan qed naraw ċertu rieda, speċjalment mill-Presidenza Estonjana, fil-fatt anke rappreżentanti mill-Ministeru tal-Finanzi tal-Estonja għalunna illi għandhom l-intenzjoni illi jinkludu dan il-punt fuq l-aġenda tal-laqat tagħhom. Anka il-President Franċiż fil-fatt semma din il-kwistjoni. Semma illi il proposti flimkien mal-reprezentanti tal-Ġermanja dwar eh, din l-inizjattiva biex eh, tiġi ntaxxata l-ekonomija digitali. Għalek, hemm xi ċaqli fuq eh, din il-kwestjoni diffiċli. Kif qal Pol, iż-żewġ rapporti huma relatati e, il-partit interessati kollha li aħna konsultajna fil-fatt jaqblu ma dan li qed ngħid. Kollha qablu illi jekk nadottaw wieħed u ma nadottawx liħor inkunu qegħdin nikkomplikaw iżjed il-ħajja u e, nkunu qegħdin e, nolqsu minn ċertu benefiċċji li kiku nistgħu niksbu. Xtaqt nsemmi żewġ punti importanti. L-ewwel net il-limitu. L-SND u il-PPE kellhom pozizjoni ta' tluq differenti. xandu jkun il-limitu 50 miljon, 40 miljon. Jina għandi idea differenti. Jien nsaqsi għalfejn għanna bżon il-limitu. Jina nemmen illi jew din ir-riforma ħadġib benefiċċju għal kumpaniji jew inkella Seri ġib maħħa iżjed komplikazzjonijiet. Issa, forsi l-Kummissjoni edha tgħid kumpanija żgħira dejjem tista' tidħol tażel li tidħol fis-sistema, imma dawk il-kumpaniji illi forsi mandomx l-arfin meħtieġ. Jiddeċidu li jippreferi zomu sistema waħda milli ma' tnejn. Hemm ukoll punt ieħor li dwar hemm ċertu nuqqas taqbil bejn il-gruppi politiċi u dan huwa jekk għandix indirizzaw il il-bażi jew inkella il-bażi u anka ir-rati ta' taxxa. Jiena naħseb illi nistgħu jew ninsew li jkollna rata minima. Jew inkella nistgħu ngħidu illi l-kumpaniji Ewropej iridu jħallsu minn tal-inqas eh, perċentwal, niddeċiedu fuq perċentwal. li narmonizzaw jagħmel sens biss jekk ikun hemm rata minima ta' taxxa li qed titħallas. Nistgħu niddiskutu fuq dan li qed ngħid naturalment, imma jekk ħa niddeċidu li jkollna sistema fejn għandek pajjiż li jista' jiddeċidi li rata tiegħu ħajkun 1.5% mela forsi jkun hemm min argumenta illi dak huwa mod kif inqasu it-taxxa. Palma rajna per eżempju fil-Lux Leaks. Hemm ukoll ċertu emendi li qed se nissuġġerixxi illi jsiru eh, fid-direttiva CCTB. Jien qed nipproponi illi dawn iż-żewġ direttivi jidħlu fis-seħ flimkien jekk ma jkunx hemm jekk ma jitlaħaqx qbil bejn is-27 stat membru mela f'dak il-każ irridu niddeċid, irridu eh, nazlu kooperazzjoni msaħħa kemm jista' jkun malajr. Dwar il- Anzi, il- jista' jagħti il-każ li ikun hemm bidla radikali bejn sistema u oħra u għalhekk biex intaffu l-effett ta' dan qed nissuġġerixxu li jkun hemm font ta' kompensazzjoni, font illi eh, il-flus għalih jittieħdu mill-surplus ta' ċertu li jkollhom ċertu stati membri biex ipatti għat-telf ta' oħrajn. Jina qed nissuġġerixxi li din is-sistema tkun ta' natura provizorja u li tkun tista' tadatta għal xejriet ġodda f'dik il lija taxxa illi jistgħu jitfaċċaw f'stati membri differenti. Kif semma Paul, jekk irridu nassiguraw illi it-tassazzjoni tal-profitti tkun tapplika wkoll għal kumpaniji diġitali, Mela fil-apportionment formula irridu nikkonsidraw mhux biss irridu nużaw anzi eh, mhux biss il-kriterja dawk il-kriterji tradizzjonali li huma tlieta imma għandna jkollna wkoll ir-raba kriterju li jkun il-data personali, l-użu ta' servizzi u ta' pjattaformi online u nissuġġerixxi li għandu jkun hemm formula formula matematika illi tkun faċli biex eh, biex juża kulħadd. Kif qal Paul Il-Kummissjoni u l-OECD diġa simma xaġa dwar dan, imma hemm dibattitu hemm dan id-dibattitu illi irid isir. Para minn hekk, nissuġġerixxi wkoll li kull sena l-Parlament jagħmel evalwazzjoni tas-sistema Eh, jikkonsidra wkoll l-evalwazzjonijiet li jkunu saru mill-Parlamenti Nazzjonali u mbagħad wara ħames snin jislet il-konklużjonijiet minn eh, dawk l-evalwazzjonijiet u għalhekk il-Kummissjoni tkun tista' toħroġ bi proposti ġodda biex l-introjtu mit-taxxa illi jkun iddaħħal mis-CCCTB parti minnu għalmenu eh, jitpoġġa fil-budget komunitarju, il-budget ġenerali. Imma zomma, hemmhekk għandna fejn niftu dibattitu ieħor. Issa, peress li f'dan il-komitat, anke fil-komitat budget, eh, naħsbu fuq eh, risorsi propja li nistaw nużaw biex imorru għal budget ġenerali u għet naħsbu koll f'kapacità Eh, apparti li tkun għaż-żona euro, dan kollu jorbot mal-budget ġenerali. Jekk aħna naqblu li narmonizzaw il-bażi ta' taxxa, naturalment ħajkun hemm vantaġġi, ħajkun hemm svantaġġi, U naħseb nistani għawek, grazzi. Grazzi ħafna l-sur namissur. Għanibdew biex shadow reporter. Shadow reporters għandhom 8 minuti kull wieħed. Sakke ma jkunx hemm xi żewġ membri li ħajqasmu l-ħin bejnietom bħalma ħemru l-alde. U għalhekk ħanibdew mis-sur uh, Ferber. Ja, vielen Dank. Äh, ich möchte mich ausdrücklich bei den beiden. Iva, grazie ħafna nixtieq nirringrazzja lil Eh, rapporter u xol kollu li sara suġġerimenti li anka tresqu. Mela, bħala xedu rapporter, naħseb illi jek id u verament viċin dan is-suġġett iridu nindirizzaw mod intensiv il-segwitu, il-konsegwenzi, l-effett u l-impatt ta' dan kollu anka eh, li joħroġ mill- uh, għafas eh, teoretiku u li forsi eh, jisinħon u kol diskussjoni dwaru għalka fl-istati membri. F'rigward tal-evaluazzjoni tal-2011 kien hemm diskussjonijiet eh, fl-istati membri mal-awtoritajiet finanzjarji u l-impatt f'rigward tat-taxxa korporattiva nafu li ser ikunu massivi fir kunnem eh, anka sitra rata ta' 40% li tista' tolqot il-ċertu eh, stati membri, u għalhekk irid ikun hemm tqassim bilanċ illi minnaħa ta' rapporter qed nagħmlu suġġeriment għal ħames snin, eh, perjodu ta' ħames snin u anka minħabba l-qasam ta' riċerka u l-iżvilupp anka jridu nħallu ċertu lok għall-innovazzjoni fil-rigward tal-emendi minnaħa tal-proposta tal-Kommissjoni aħna eh, nħossu li din tibni fuq il-proposta eh, tal-rapporter għanna sistema Ewropea fej dek naqis gradwali fej se titħaddem f'kull stat membru u fl-ħar mill ħar jista' jkun hemm ukoll eh, kompromess jew proposta komuni fejn dawk li stati membri ma jistgħux eh, jaċċettaw eh, ċertu proposti kollhom status neutrali sabiex ikollna iktar ħin jew jibda biżejjed ħin ħalli wieħed ikun jista' jagħmel l-adattament u reaġixxi għas-sitwazzjoni. Ovvjament il-pjanet fuq uh, żmien twil huma importanti għaliex uh, anka fuq perjodu ta' żmien huwa importanti illi uh, ikun hemm sistemi b'saħħithom għaliex anka wieħed minn kull tnejn żewġ kumpaniji fl-ċertu stati membri ser jiġu affettwati għalhekk jekk anka niftakru xej eh, fi diskussjoni li anka kellna mal-Kummissjoni biex ringrazzjom għal din l-opportunitajiet. Jekk eh, jista' jkun hemm alternattivi fis-sens ta' eżitu li aħna nistgħu eh, nindirizzaw naħseb illi ta' min jieħdu l-ħin neċessarju sabiex ikun hemm tranzizzjoni iktar mingħajr ħafna skossi u inqas komplikata, l huwa importanti li anka nindirizzaw dan l-element kif semmejt tal-riċerka l-innovazzjoni. Għana kan nitkellmu fuq leġislazzjoni fil-qasam ta' tassazzjoni u għalek ma rridx ikonna forsi miri uh, laxki wis illi anka jistaw jgħatu lok għal ċertu situazzjonijiet eh, ta' frodi, eccetera. Imma jidu nindirizzaw ukoll dawk il-negozji illi ma jistawx ilqu ċertu kriteri anka eh, minħabba l-profitt tagħhom u li biex jagħmlu aktar profitt minnaħa l-oħra jridu jinvestu fiktar teknoloġi, fiktar innovazzjoni u għalhekk għandek ċiklu il-proposta minnaħa ta' rapporter eh, tamel referenza jew suġġerimenti illi eh, jgħatu l-opportunitajiet sabiex wieħed joħloq bilanċ. Anka fil rigward tal-użu tal-kapital, Naħseb li l-approċ suġġerita hawnhekk huwa wieħed aċċettabbli ħafna u għandna bżonn ukoll mekkaniżmu ġdid illi jista' jiġġenera sitwazzjoni ta' inklużjoni illi jkun proattiv u dinja kwistjoni illi irdu npoġġu rasna flimkien sabiex niddiskutuha sabiex nilħqu il-mira tagħna fil-rigward tal qassim tal-kapital naħseb illi anka l-element tal-interessi tiġi indirizzat bl mod sabiex il-finanzjerament eh, ma jkollux impatt fuq il-miri eh, li tibbażaruha fuq għadin it-taxxa. Hemm dimensjoni wkoll diġitali u negozju li jsir fuq din tip ta' pjattaforma u għalhekk dan huwa fattur illi jiġi inkluż anke fil-proċess ta' konsolidament. Rigward tal-liġi ta' tassazzjoni għal dan il-qasam, eh, ma nix nindirizzaw biss eh, il-level ta' produzzjoni manka, situazzjonijiet u pal-algoritmiċi, eh, il- ġbirt ta' data, jiġifieri dawn ukoll għandhom jaqgħu taħt l-istess kappa fir-rigward ta' negozju diġitali għandna il-bażi ta' 5 miljun euro fir-rigward ta' kontratti diġitali u, u dan il- qasam qed raw daqsxejn ta' diffikultajiet anke mill-lat operattiv nafu li fil-rigward tal kontenut digitali wada xej diffiċli wieħed jiġbor il-situazzjoni kollha flimkien u għalhekk jridu naħdmu iktar għaliex eh, iridu naraw li din ukoll taħdem b'ċertu sens minnaħa tal- eh, Kummissjoni qed naraw suġġeriment ukoll eh, suġġeriment li l-bażi minima fir rigward ta' din it-taxxa naħseb li din hija Eh, punt ta' diskussjoni imma jekk verament nixtiequ niksbu xi ħaġa intu konna strateġija li tkun infasla tajba u li l-istati membri stess uh, forsi jistaw joħorġu bija rajna idejat fil-rigward ta' tassazzjoni anka taxa fuq il- Eh, xarbiet, etc. U naħseb illi hemm ħafna idejat illi qegħdin għad diskussjoni u ħerqan illi nkomplu naraw daqsxejn kif se jiżviluppa. Thank you very much. Grazie ħafna. Kollega Bajje. Grazie President. Ser nibda l-ewwel net bħala Shadow Rapporter fuq il-fajl ta' sur la massur, mbagħad nixtieq ukoll nagħmel prezentazzjoni fl-isem Pervangel Beres li ma tistax tkun ma llum. Kollek kif korsi kif forsi tafu, l-awtoriti Belġani għallu kixfu kif 200 biljon euro marru eh, f'tax havens ġifir iktar minn nos tal-GDP tal-Belġu. Aktar minn hekk, qed nitkellmu fuq um, relazzjonijiet mal Cayman Islands u Monaco. U trasferiment dawn il-flejjes għandu mira waħda biss ġifri levitar taħlas ta' taxxa. U naħseb li wasal iż-żmien illi nuru kif qed tintilef tant u tant tinfu tant u flus il-mir ta' taxxa li jisamurru għal-proġetti għal-ċittadini jew infrastruttura, sparijiet, toroq skejjel, eccetera ninaqat ma dak li qal il-kollega la Massur, parti minn dan it-tħul ta' CCTB se kunu fondi propi sabiex nifinanzjaw proġetti tal-Unjoni, investiment jew programm Horizon 2020. U evidenti li biddinna s sistema li hemm bżonn niblu l-affarijiet ma li kien jista' jkun. Dad dossier ilu ġi studjata għal żmien twilu fil-2011 il-Kummissjoni bdiet tiħsieb il-kwistjoni tas-CCTB u l-mira kienet illi insaħħu il-riżultati u tħul mill-multinazzjonali f'sqarija ta' taxxa waħda u li l-affarijiet inqasmu skont il-formula l kummissjoni reġa tqajmi dan kollu ħana naqblu u nixtaq nirringrazzjaw li żewġ relaturi l-Onorevoli Tangola Massur. Grazzi li l għammu fil-rapport fuq il Pol anka saħħaħ partijiet mit-test u neħħa l kustjoni tal-applikazzjoni ta' dawn is-CCCTBs u wessa il-kwistjoni tal-applikazzjoni ta' CCTB għal attività digitali hija parti importanti tal-ekonomija tagħna. Punti ħor li nixtieq inżid tal-armonizzazzjoni tal-likwidità Ewropea li trid tasal għal likwidità minima ambizzjuża sabiex nevitaw eh, tnaqqis drastiku. Huwa importanti wkoll il-kumpaniji kollha jkunu suġġetti għal dawn ir-regoli, mhux biss il-kumpaniji illi għandhom iktar minn 750 miljun euro. Ninraqat mal-kollega Lamassur jew is-sistema li ħanoħolqu tot għal kumpaniji kollha jew le illi ikonna limiti ta' 750 miljon hija ħaġa illa mhijiex raġonevoli. Fuq din id-direttiva din tejna natu su uniku ugwali għal kumpaniji Ewropej kollha u koll Isaħħa l-kompetizzjoni bejn l-Istati membri. ħaġa li tista' tagħmel danni għal finanzi pubbliċi li tista' toħno iżvilupp. Aħna l-koll eh, politikanti, l-koll però naqblu li l sistema mhux taħdem u nittamaw li flimkien nistgħu nsibu proposta konkreta. Iż-żewġ rapporti ġa huma pożittivi f'dan ir-rigward. Issa, xtaqt naqra intervent ta' Pervanġ Beres, tal-grupp SND li tiskuża ruħa li ma tistax kun hawnhekk illum il-kollega Beres sellem ix xol ta' relaturi li għamlu bieċa xol tajba ħafna fuq il-kontenut xtaqt qed titkellem fuq erba' punti l-ewwel net. L-approċċ fuq żewġ binarji proposti ma' kommissjoni, raġunijiet nistgħu nimmaġinawhom, dawk li waslu l-Kummissjoni twassal għal tagħmel dan il-proposta. Wet jista' jimmaġina li dawn ir-raġunijiet mhux se jkunu appoġġjati mill-Parlament għaliex l-approċ rrid ikun wieħed dettaljat ħafna, wieħed mingħajr ieħor jista' jperikola l-proġett. Huwa importanti illi nindirizzaw il- eh, problemi toħlu l-ekonomija digitali, mżon nindirizzaw il-nuqqasijiet u mżon nikkonsidraw il-movimenti l-kbar fuq il-web il-Komissjoni inkludet fil-proposta żewġ mekkaniżmi li qegħdin hemm sabiex jifavorixxu l-investiment u l-finanzjament u tikkoreġ il-bajis bej il-finanzjament f'dejn u ekwita mżon insaħħu dil-kwistjoni għaliex ma nistawx naċċettaw aktar nuqqasijiet. Għanna irridu nirrimedjaw għal dan nuqqasijiet fuq il- l-level minimu l-Onorevoli Bares semat il-punti li tres u temmen l-Unjoni Ewropea sabiex kon effettiva u kredibli trid tiddeċiedi u l-kol kemm aħna eh, irridu nagħtu rendi kont liċ ċittadini. Min jista' jikkonvinċi li ċittadini mm, b'livell ta' tassazzjoni 0.5 jista' wassal fi tmiem żmien fejn ikollok danni għal ċerti pajjiżi. Bla dubju ħolqien ta' mekkaniżmu l-evitaw l-inkoerenzi bejn is-27 sistemi ta' taxxa differenti. Is-Sinjura Beres tixtieq titkellem fuq il-kuntest li f'dan ħana diskutu del proposta u nekk manka fih dan il-Kunsill. Il-proposta 2011 rat il-konsil ma kienx ma' tal-28 ma' qablux. U l-attualità ta' dibattu zbajja sa' membri. Iva s-sana sabiex nikonkludu l-affarijiet jinbidlu. U falliment zgur mitkunx ħaġa aċċettabbli. L-aħħar punt. Kollox rid jiġi studjat kif suppost anke fid-dawl ta' rabtiet fil-ġejjini bil renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Isra Beres issellem ix-xogħol li sar miż-żewġ relaturi u nittamaw li naslu għal pożizzjoni komuni bl-appoġġ trasversali sabiex nimbotaw konsil sabiex il-ħabtajim dan ir rigward Uh, Sander Loons. Sander Loons, kjoġbok. Grazzi. Jina minn reġun illi eh, jesporta u li sejmu l-ura ta' di proposta niskum għamlek dwar tassazzjoni, armonizzazzjoni tal-bazi fiskali. Jek tibda titkellem dwar arranġamenti fiskali, dejjem se tispiċċa li fil-qrib ikollok problema. Ser ikollok trattamenti differenti skont l-Istat membru. Il-proposta tal-Kommissjoni l-ura fl-2011 għamlet tentativi sabiex narmonizzaw l-affarijiet. Nipruvaw naddu me tiqaflok il-bib, il-ħamla jis-corporate tax, nafu ġaremmek. il tajna maħajt fiħdan il-konsil. U iva, nifem li jista' jkun hemm vantaġġi għal bażi eh, ta' taxxa l-kumpanija kbar dan jagħmel affarijiet aktar faċli. Ma jkollhomx għalfejn jinkwetaw fuq x'jiġri mit-taxxi tagħhom huma iħallsu mbagħad stati membri jirranġaw u mamma hawnhekk ikonna l-problema. Hemm ċertu stati membri illi ser jużaw il-corporate tax biex jiġbdu kumpaniji minn pajjiżi oħrajn. Għal dastan trid xi tip ta' mod kif tiffaċilita l-affarijiet għaliex għal pajjiżi esportaturi li huma jżar eh, ser kollok problema, ser jitilfu. Ħares lejn pajjiżi li huma kompetittivi u li qed għaddejn minn riformi dawn għandhom jiġu premjati għal dak li qegħdin jagħmlu mhux ikkastigati, imma li proposta tikkastigom fil-fatt għaliex ftiseb għalhom mitħul tat-taxxa. Il-Kummissjoni tipprova tiżblokka l-affarijiet fil-Konsil permezz dan l-approċċ, CCCB u TTB u li affarijiet isiru mhux biss fuq mod volontarju, ma li jkun hemm obbligu il fuq ċertu limitu. Għan zewġ punti li xtaqni fuq fuqhom. Um u li jistaw kunu problematiċi ħaġa mġdida l-analizi tal-impatt. Smajna dak li kellu xajt is-sur la massur, ir-relatur jgħid lanqas il-Kummissjoni mi f'pożizzjoni li t-evalwa s-sitwazzjoni tajjeb. Ħadd ma jista' jevalwa l-impatt u din ħaġa li tħassibna. konklużjoni se jkun hemm effett pożittiv għal kom kollha kemm jekk ma iktar pat pajjiżi differenti m'għandekx analiżi bħal din. Nafu se jkun hemm għandna impatt konsiderevoli kif qal is-Sur Ferber. Qed nitkellmu fuq impatt sarba in fil-mija ma s-sġkon situazzjoni fejn għal proposta bħal din ma jkollniex ċifri aktar speċifiċi bistampa tangibli tal-impatt. Nistaw inkejlu. Ma nistawx nitfaw kulħadd situazzjoni ta' ċertezza bħal din. Issa, fl-istati membri żgħar diversi esperti konfermaw dan, hemm numru ta' studji minn buros ta' konsultazzjoni. għandhom studi kwalitattivi fuq tipi differenza ta' kompaniji u l-ximpat jista' jkun. U xħareċ li ħareċ kien illi dan ikollu pat fuq pajjiżi żgħar. Illi dawn investew fi stimulu ta' taxxa eh, sabiex eh, jinvestu f'kompaniji internazzjonali u naqbel ma' Sultan li għandu jkun hemm investiment produttiv. Ma dan mhux dejjem il-każ, hemm investiment utli qed isir, ma dawn huma l-pajjiżi Illi se jkunu tal-ewwel li jitilfu. Jekk ikollok dawn iż-żewġ binari ħajkollhom eh, telf. Jiena fil-kont f'tajl tiegħi f'Malta għandhom sistema interessanti ħafna ta' taxxa, corporate tax li hija baxxa. Però min se jkun irid jagħmel eh, negozju tiegħu fil-periferija tal-Unjoni Ewropea. Inti l-kumpaniji tridhom ikunu kompetittivi. Jekk l-Irlanda ma sax tkun kompetittivi bi-stimoli xira, kif ser tiġbed leja kumpaniji? Tistgħu taraw il-problema f'din id distribution key li ma tantx bidlu l-affarijiet mill-2011 l u l-proposta ta' dak iż-żmien u l-konklużjoni hi din. Bħal dejjem, il-pajjiżi żgħar jitilfu. Kollegi mill-pajjiżi żgħar qed ngħidulna biex noqogħdu attenti qed tittaqsu punti oħrajn li tiġu esklużi biex fuq it-tariffi. U rati ta' taxxa sur la t kellem id-dibattitu fuq rizorsi tal-Unjoni. Għandek dal-kwistjonijiet kollha illi ma moħbija, ġifiri għandek tar minn problema għada moħbija. Sabiex nalaq xtaqt najt illi del proposta tista' titfaħħa għafas aktar wiesa għax tibta l-Unjoni Ewropea rridu. Unjoni Ewropea li l armonizzazzjoni minn danna fuq min jirbaħ il pajiz il-kbar u l-ekonomija b'saħħithom mhux kulħadd jew se nimxu lejn Unjoni Ewropea fejn ħajmxu l-qudiem kulħadd. Kulħadd jimxu l-qudiem. Pajjiżi kollha jekk nagħmlu dan, rridu nirkonoxxu l-unika mod kif nagħmlu dan u l-istati membri ntuhom il-mezzi li għandhom bżonn f'kontest xieraq sabiex kulħadd kun jista' jikkompeti u anka sabiex jiġbdu kumpaniji permezz tal-arranġamenti ta' taxxa tagħhom u l-kompetittività tagħhom. Minna ħati għaj naħseb lażla hija ċara. Din hija eh, l-essenza nifisa tal-Unjoni Ewropea kun tkun ħasra illi ma nindirizzawx il-kwistjoni fundamentali fi proposta importanti. sen mmur issa nivvota f'kumitat pero però nerġa' naqgħad dal dalwaqt. Thank you, Chair. Grazie ħafna. Chair, fuq CCTV, l-għanet nishtiq nir-ingrazzja li rapporter għax xogħol li jagħmel fuq dan il-fajl Iva jisħa illi Hawnhekk dan ir-rapport huwa waħda mill uh, biċċiet nisa fil tlida tagħna kontra uh, l-evitar tat-taxxa. Hawnhekk għandna uh, l-element ta' transfer pricing illi jippermetti ċertu eh, vojt fil-tassazzjoni u għalek din naraw li kun hemm l-implementazzjoni ta' żewġ direttivi eh, f'daqqa. Fi rigward ta' settur digitali huwa tajjeb li il-rapporter jagħmel riflessjoni ta' dan anke fid-definizzjoni din trid tiġi aġġornata sabiex tintegra wkoll il-fat li l-prezenza fizika f'pajjiż ħafna midrabi laqas ikun hemm bżonna fis-settur diġitali. Minnaħa l-oħra ma naqbilx mal idea illi nintroduċu eh, rati ta' taxxa eh, minima jew fuq il-bażi ta' eh, sostanza ta' kontenut anka minħabba forsi xi resistenza illi Eh, jisir kolom ċertu stati membri għaliex eh, inkella ser indajfu ftit ftit. Rigward tal-ambitu, fismih li nżamm f'Mejju, ma nafx kemm jagħmel sens illi wieħed jintroduċi limitu threshold. Eh, xi jfisser dan fil-prattika jekk li sati membri kollhomx sistemi ta' tassazzjoni differenti, eh, waħda għall multinazzjonali u l-oħra għall smes pereżempju. Anke fir rigward ta' tnaqqis tal-ispejjeż tal-riċerka u l-iżvilupp ma nafx kemm huma ser jagħmlu użu minn dawn l-inċentivi minħabba ċertu tnaqqis fit-taxxa. Għeket naraw li hemm referenza għal tnaqqis eh, minn 50% għal 33% ma nistax nifhem kif intażlet din il-figura. Forsi Paul jista jispjegana mela daqsxejn l-ħsib, l kunċett wara din il-bidla. Grazzi ħafna u ħerqani li nara iktar esplorazzjoni ta' dan is-suġġett. Grazzi ħafna. skużawni, jgħet il-President Sinjora Vjernik l ewel Mela, fuq il cctb għaziz kollegi, nixtieq nirringrazzja l-Sur Lamasser tal-rapporti u li huwa bilanċat u bażi tajba l-kooperazzjoni. Nilqaw wkoll il-fatt li natat attenzjoni speċjali għal vantaġġi tal-intrapriżi żaru medja li fl-aħħar mill-aħħar ser ikunu huma li igawdu minn din is-sistema, l-iktar minn din is-sistema ġdida. Ma jkollhomx fej jaffaċċjaw 28 sistema ta' tassazzjoni differenti jew kella eh, jaħlu riżorsi tagħhom biex jippruvaw isibu l-aħjar strateġija. Aħna l-antana huwa l-intuhom l-opportunità indaqs ma għandhom il-negozji l-gbar ġifiri fi klim oħra din hija l-opportunità sabiex inwaqfu din is-sistema fej l-SMEs iħalsu iktar meta mqabla mal kumpanija l-gbar. Nilqaw kol il-fat li hemm għandhom l-alternattiva li jidħlu f'din is-sistema l ġdida u nħeġġhom li jagħmlu hekk fil-rigward tal-negozji l-gbar u kol ser jiksbu ċertu vantaġġi kulħadd li kollu bżon ċertu żmien sabiex jaddatta s-sistema ġida, imma la darba dan il-perjodu jgħaddi jifrankaw anka mill-ispejs amministrattivi. Ma dan ukoll nistgħu naraw li għandna proposta ta' tassazzjoni dimna illi tfittex li tistimula r-riċerka u l-iżvilupp u għalhekk Eh, aħna nilqaw etnej iż-żewġ elementi rigward ta' tnaqqis. Xaqt ngħid però dan il-ġej. Illi naqbel ma' rapporter illi nevitaw kwalunkwe effett ta' ħsara li jista' jkun fuq jista' jsir fuq id-dħul mit-taxxi fil-Istati Membri tagħna. Fil-rigward tal-font hija dea tajba imma u nifhem aħjar kif taħdem din eh, fil-prattika ħerqana li nara iktar ideja, iktar proposti u apparti minn hekk rridu noqogħdu daqsxejn attenti x'tibdilit nagħmlu għal formola prezenti jew formola proposta li neħdu konsiderazzjoni l-industrija l-ġodda imma l-opinjoni tiegħi naħseb li għana namlu bidliet biss ibbażati fuq evidenza eh, b'saħħitha u data kol irridu naraw illi insolvu ċertu problemi mingħajr noħol u vojt ieħor. U importanti li nisħu l-żewġ sistemi jidħlu fis-seħħ eh, fl-istess waqt sabiex aħna nkunu nistgħu nħuq militana tagħna biex nikkonkludi is-CCTB hija element ta' kompetizzjoni u kompetittività. Jiddu nżommu kompetizzjoni bejn l-Istati membri, però jiddu jikkompeti jikompetu fuq uh, rati ta' tassazzjoni infrastruttura ugwali bekk insaħħu uh, il-kompetizzjoni fis-suq internu għalhekk il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Grazzi ħafna is-Sur Karti. Grazzi ħafna Sur President, grazzi wkoll li rapporter għax xogħol tagħhom fuq dan l-abbozz. Ser kommenta fuq it-tnejn li huma f'daqqa ser rassaq l-opinjoni tiegħi u nagħti anka eh, reazzjoni ta' ċertu kollegi tiegħi mill-gwe. L-għennet jiena nħares li dawn il- eh, l-element eh, bħala persuna illi japprezza s-sovranità u fl-istess waqt jrid jara li jkun hemm trasparenza anke f'dan il-qasam. U li jkun hemm anke l-poter fidej il-gvern, eh, gvernijiet li ġew eletti b'mod demokratiċi. Però nilqgħu wkoll kooperazzjoni bejn l-Istati membri fejn jidħlu regoli eh, mifruxa mal-Unjoni Ewropea fejn jindirizzaw ukoll eh, dan l-element ta' tassazzjoni anke tal-multinazzjonali. Ġifiri, jena minn kontra SCCTB u l-fat li u konna dawn ir-rati ta' taxxa. aħna din namlu dan l-iskambju sabiex ikonna ċertu aċertament sabiex ċertu miri, pero il- dan verament li tisef fuq livell globali il-CCTV fuq il-livell Ewropew tal-Unjoni Ewropea jista' jwassal għal riskju li jkun hemm telf għal kumpaniji Ewropej meta jikkompetu fuq livell globali. Ma nistgħux nindirizzaw biss l-inċentivi u l-isforzi tagħna ħdan l-Unjoni Ewropea li xinkella nistgħu nimbuttaw il-barra il-profitti li l jgħet ikun hemm miżuri wkoll li jindirizzaw anke dawk affiljati u eh, li mhumiex parti mill-Unjoni Ewropea. Alternativa waħda hija li jkun hemm din id-dispożizzjoni li tiġi estiża għadħul barrani kollu. Fil-proposta tal-Kommissjoni is siti li tkun eh, persuna tħalla 16 fl-Unjoni Ewropea. Eh, nħarsu wkoll li l possibilta li din il-persuna jkollha wkoll kumpanija eh, li tkun barra minn l-Unjoni Ewropea u għalhekk naraw ukoll l-element ta' co-ownership u anka il-kontroll fir-rigward tal-kontabilità eh, tal-kumpaniji eh, l-accountant Jridu jaħdmu bi-struttura waħda, naħseb illi rridu ndirizzaw rapport minn dan l-angolu b'mod iktar b'saħħtu. Il-gwe xar li ġej se tkun qiegħda tippubblika rapport fuq l-impatt ta' CCCTB fil-rigward ta' dħul mingħata l-Istati Membri. Qed naraw illi eh, l-indikazzjonijiet huma illi eh, ma jkunx hemm benefiċċji kbar jekk ma jkunx hemm tassazzjoni onika eh, u l-effett jista' jkun drammatiku u anka il-kisbiet verament żgħar. fil rigward tal-formula, il sistema Kanadiża hija ta' min inħarsu eh, ftit lejha U importanti li naraw kif nistaw eh, nevalwaw l-assi mod partikolari fis-settur digitali. Fir-rigward tal-direttiva tal-kontra l-evitar tat-taxxa, nistaw naraw illi eh, dawn il-miżuri huma fuq l livell fir-rigward ta' dak li se jimplementaw eh, l-istati membri. Fil-rigward tal-database u dak li qed naraw naħseb illi min ifassal politika jindirizza eh, dan il-punt minħabba eh, li għana bżon approċ iktar komprensiv. Dan jindirizza wkoll ir-rapporti ta' eh, CBCs u anka ħerqana illi naħdmu ma' rapporter sabiex insibu ftehim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 Okay, so Marco Valli then. Professor Valli. Grazie President. Naprezza x-xogħol li sar miż-żewġ relaturi għaliex huwa anke konformi ma' xogħol li sar l ħarsnin ma mal-Kumitat tat-Taxxi fuq il-Panama Papers u kombat meta niġġu biex nivvotaw dispożizzjonijiet b'mod leġislattiv hawnhekk se jkunu importanti ċifri għaliex fuq da tip ta' proposti għabna drabi nsibu konverġenza biex imbagħad. Nsibu affarijiet li ma għet messax jispjegaw mill-opinjoni pubblika pal madwar qabel is-sajf bil-rapportar pajjiż pajjiż u l-proposta tal-Parlament illi eh, ma ditx. Għadak għandu xaqsam it-test nistgħu naqblu miegħu anke jekk aħna ma nistawx nappoġġaw l-approċ fuq eh, żewġ livelli għaliex nħossu li tajjeb li konna l-bażi ta' taxxa eh, li tkun konsolidata u obbligatorja u eh, dan huwa essenzjali sabiex ikonna proposta kompluta u sabiex nagħmlu pressjoni kemm jista' jkun fuq il-Kunsill sabiex l-iktar pajjiżi xettiċi jeħilsu il dubi tagħhom fuq ir-rapportar ta' Paul, ir-rapport ta' Paul l-imbaxxu livell minimu hija ġusta 750 miljun huma wisq u eh, fuq dan nistgħu naqblu ma ma nistgħu anke diskut aktar fid dettal fuq il-ċifra definittiva ma badu bidalli mi turidu mbaxxuh. Naqblu wkoll fuq li konna eh, livell minimu anka sabiex, għotja minima sabiex anka l-istati membri nejnu għom, rridu naraw bat x'percentaġġ ser nallokaw zattament għaliex minn perspettiva teknika din irridu niddefinixxu aħjar. Fuq l-iktar punti konkreti il-tnaqis it-tnaqis il-kbir ta' spiża fil riċerka u l-iżvilupp il jastema ġdida ta' inċentivi fiskali li post il-patent box mnaħatana, aħna nemnu li kien ikun aħjar kikun evitaw in noħol u sistema ta' eh, ta' sistema ta' inċentivi li post il-kaxxa ta' privattivi fuq illi parti mit-taxxa konsolidata nidedikaw għal budget Ewropew u importanti illi dan inaqqas il-kontribut nazzjonali ħari u bekk l-istati membri ikun jistaw jaċċettaw aħjar proposta ta' dan it-tip. Ovvjament ma tnitlu faktar dettalji meta niġu biex eh, ikun diskussjoni iktar dettaljata. Grazzi. Barbara Kappel. Uh, Mr. Monod taking the floor on her behalf. Oui, euh, Madame est en absente, euh, Signora Kappel mish għada unnek u għalek s-sir nitkellem jena fissima. Jekk ti permetti li, Sur President. Tajpis, mela l għennet nishtiq eh, inwassal nifraħ lil eh, rapporter għaxol rapporter xol li sar fuq din kusadaq stant eh, komplikata ilha għaddej diskussjoni bil istati membri u kummissjoni u nafu li hemm ħafna voluta hawnhekk fi Franza qed nitkellmu fuq biljuni ta' euro illi n mill mill-qasam tat taxxa mill tassazzjoni Naħseb illi fil-rigward ta' tħassib tagħna rigward ta' dispożizzjonijiet eh, franċiżi għal kwalità fil-tassazzjoni naħseb illi eh, threshold huwa eh, risposta għal dan u għandi mistaqsija il-tax break għal riċerka fi Franza. L-kollegi qed eh, jitkellmu forsi kontra ċertu riski, jekk aħna nilleġislizzaw, nilleġislaw il dan il-qasam, kif ser naħdmu? Grazzi ħafna. Mela HDI. di Grazzi, President. ta' t najt illi għawek għanna għoddimna inizjattiva importanti ħafna u xtaqt najt illi il-ħidma li għamlu z żewġ relaturi hija importanti ħafna. Em, smajna ċertu interventi għawek li huma ġenerali kontra il-xogħol tagħhom kien hemm min għal per eżempju illi hemm ċertu stati membri illi għandhom bżonn ikollhom ċertu marġni biex jirranġaw is-sistemi fiskali tagħhom mhux inkella ma jkampawx jew inkien hemm min resaq l-argument tal-sovranità fiskali. Mejna naħseb illi dawk li qed argumentaw favur is-sovranità fiskali, dawk li qed argumentaw favur il-kompetenza fiskali tal-Istati membri qed jinsew li hawnhekk qegħdin f'suq uniku. Mhux qed nitkellmu biss fuq li l-kumpaniji l-kbar iħalsu, qed nitkellmu fuq li iħalsu li ma jħalsux f'pajjiż imma għaskabtu ta' pajjiż ieħor. E, iridu nindirizzaw il-trasferiment mhux ġust ta' profitti pereżempju, tara kollu jġib ħafna ħsara lil ċertu stati membri u hemm bżonn li nieħdu azzjoni dwar dan u naħseb illi hija din ir-raġuni għalfejn il-Parlament f'dan ir-rapport il illi fih għanna sempliciment rwol tal-li għetnatu parir, dak huwa l-rwol tagħna biss. E, imma l-parir tagħna naħseb li għandu jkun biex e, insaħħu id-direttiva mhux biex inkomplu ndajfu il-miżuri il il-Kommissjoni proponiet lill-Kunsill. Il-Kunsill ma ninsewx illi ħajġixxi b'mod unanimu u kull ma se jagħmel huwa se jisma' biss il-Parlament, kull ma jista' jismana biss u għalhekk irridu noħorġu għahna b'opinjoni ċara u konvinċenti. Jina nemmen illi ħafna mill-emendi illi resqu kemm is-sur tang u sur lamassur huma importanti ħafna, speċjalment dawk li huma dwar it-tnaqis tal-limitu għal 40 miljon kif semma Paul, e, sur mas-sur li kellu l-proposta sabiex l-ekonomija digitali, l-kumpaniji digitali jiġu inklużi u koll f'dawn id-direttivi. Kien hemm ukoll l-idea illi parti mill mill-bażi eh, tiġi indirizzata lejn il-budget ġenerali tal-Unjoni. Smajna ħafna minn dawn l-inizjattivi. Sejn għandi żewġ punti ta' tħassi prinċipali l-ewwel nett eh, dwar it-tnaqqis fl-introjtu tnaqis fit-tħul illi ġib miegħu jekk ikun hemm e, armonizzazzjoni tal-bażi komuni konsolidata. Naħseb illi il- Kommissjoni meta qalet illi it-telf fiq li ħajkun ta' 2.2 biljun, naħseb illi mamliċ istimi tagħha sew għaliex iridu nqisu illi it-naqis fit-taxxa fit-28 stat membru ħat wassal għall impatt kbir ħafna fil-ġbir ta' taxxi, l-ġbir ta' flus u għalek. Oġbitni l-ideja ta' sulla Massur illi nħoloq fond ta' kumpens għal dawk l-istati membri illi jaraw tnaqis fit-tħul tagħhom. It-tieni punt. Sulla Massur naħseb li inti ma isċ li huwa importanti biżejjed. Il-konflitt, il-konflitt, il-konflitti bejn il-sistemi ta' taxxi bejn l-istati membri ħatwassal sabiex il-kumpaniji sabiex ħajkun hemm eh, ċertu e, konflitti bejn l-istati membri infushom. Issa, naħseb għalhekk fid-dawl ta' dan għandu jkun hemm sistema iżjed oġġettiva biex tnaqqas il-konflitti li potenzjalment jistaw jinqalaw bejn l-istati membri biex ma jkunx hemm kwistjonijiet ta' telwim. Għalek, Sur President, nerġa' ngħid naħseb li l-Parlament irid jieħu pożizzjoni soda, pożizzjoni b'saħħitha f'dan is-suġġett li mhux talli huwa eh, importanti ħafna ma talli huwa ta' importanza essenzjali biex ikun hemm ġustizzja. Grazzi. Grazie, Professor President. Għanitkellem bil germanis Għanna din it-tip ta' riforma u wisa li hija maħsuba anke permezz ta' dan ir-rapport u li żgur serġib ħafna vantaġġi, argumenti favuri u kontra. Eh, fid-diskussjonijiet kollha li smajna fil-fatt rajna dan kollu anka għanna għu smajna unek opinjonijiet li forsi jistaw jiġu interpretati li huma kontra xurxin, volja l-evaluazzjoni hija uh, waħda pozittiva. Nisa naqbel mal-kollega Lunis Ferro fil gwarta cctb u CCCTB Eh, jarbtu sew flimkien però mm, ta' minn ikkonsidraw li jiġu introdotti wieħed wara l eh, Jista' iwaslu għal eh, ċertu problemi bażiċi li għandna fl-Ewropa illi l għanati għal-bażi ta' tassazzjoni marbuta mal-bażi tal-attività tal-kumpanija. tal attività tal kumpanija fejn, fejn din tkun tinsab u anka il-rati ta' tassazzjoni illi ivarjaw eh, bej pajis u ieħor. Parti minn hekk għandna wkoll imprizi li huma attivi eh, f'bosta pajjiżi u għalhekk għandhom eh, iktar possibilità li jażlu forsi s sistema ta' tassazzjoni li taqbel lilhom. Imbagħad eh, għandna din ir-riforma illi eh, tindirizza dan kollu imma wkoll irridu neħdu ħsieb il-tħul mit-taxxi fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri eh, għandna pajjiżi iżżar li forsi jistaw jintlaqtu iktar b'mod qawwi fir-rigward ta' din ir-riforma wara kriġiġu kompensati fil-gwar tal-bazi ta' tassazzjoni illi bħalissa eh, hija daqstan differenti għat nejdu eh, li jazbilċata eh, qed ngħidu li rridu nwaslhom f'punt illi jikkonsidraw li dawn itallaw din ir-rata. Naħseb illi hawnhekk għandna elementi tematiċi li nistgħu nindirizzaw. Issa, jekk ikollok proposta li tkun marbuta ma' elementi oħra eh, li huma eh, barranin li huma esterni għal din is-sistema bħal bażi waħdanija naħseb illi ser wassal għal diffikultà kbira sabiex nilħqu bil li kollok eh, rata ta' taxxa minima hija waħda minnhom għaliex fir-rigward ta' CCCTB għandek definizzjoni illi eh, tiġbor fija attivitajiet illi jaqgħu taħt il-qafas leġittimu u li huma wkoll marbutin ma' deċiżjonijiet autonomi ta' dak il-pajjiż. U għalhekk huwa diffiċli li jkun metodu wieħed għal kulħadd fir-rigward tal-rata minima għalija hija eh, inaċċettabbli. L-istess mod il-proposta illi CCCTB tintuża fir-rigward tal-riżorsi propi tal-Unjoni Ewropea naħseb eh, wieħed Eh, jista' wasal situazzjoni fej eh, il-rizorsi mbagħad nibdew nfittxuhom minn x'imkien ieħor għalhekk importanti li anke fir-rigward tal-font ma nistgħux nipprobbixxu illi ikonna situazzjonijiet fej ikollok eh, forum ta' dawn ir-riżorsi li l-oriġini tagħhom tkun minna sors ieħor għalhekk importanti illi konna uh, bażi komuni imma wkoll li toħsib anka rizorsi propri tal-Unjoni Ewropea. Naħseb illi jagħmel iktar sens illi ż-żewġ proposti bħalma qadati proponi l-Kummissjoni żommuhom mifrudin Nibdew bil-konsiderazzjoni imma mbagħad iktar tard nimsu għal l-introduzzjoni ta' tieni fażi. Naħseb illi anke eh, anka jkun iktar faċli li nasa biex nagħmlu l-evalwazzjoni naraw daqsxejn is-sitwazzjoni u għalhekk li nkunu nafu x'inhuma l-impatti x'inhu l-impatt fuq il-qasam finanzjarju u rridu kun pożizzjoni li din l-evalwazzjoni nagħmlu b'mod tajjeb. Is-CCTB e u CCCTB eh, m'għandhomx eh, jiġu introdotti f'daq. Thank you very much. Now I see Sven. Grazie ħafna, Sven. Tista' taqra l-pożizzjoni tal-grupp tiegħek ta' Sinjor Jolie. Well, indeed, uh, this was faster than expected, Chair. Uh, so, uh... Grazzi ħafna, mela. Eva Ġali, Eva Ġali hija shadow tal-grupp tagħna ma setax tkun hawnhekk, allura li ħanagħmel huwa li se naqra dak illi talbitni naqra. Għana bħġenerali nilqaw il-tendija mġdita tal-proposta ta' CCCTB, speċjalment il-fatt li l-Kommissjoni edha tippreżenta l-aspett ta', konsol ta konsolidazzjoni Eh, flimkien ma' dak tal-bażi komuni. Aħna nilqaw il-kontribut ta' Paul Tang u tal-Anna Massur, speċjalment l-intenzjoni tagħhom illi iżommu iż-żewġ proposti fuq livell parallel. L-emendi huma pożittivi fil-fema tagħna, għaliex fil-proposta tal-Kummissjoni ma kienx ċar biżejjed jekk il-żewġ dossiers u ser jiġu negozjati mod separat jew inkella it-tnejn flimkien. Nilqgħu wkoll il-fatt li rapporters zammew il-prinċipi ewlenin tal-proposta illi huwa illi din is-sistema ħatkun obbligatorja għal kumpaniji Ewropej u dik hija xi ħaġa li l-Parlament Ewropew ilu se għalija mill-2012. Irridu nġallu li l-kumpaniji l-kbar ikunu konformi ma' din is-sistema jekk ikun hemm approċċ volontarju jinħolqu iżjed komplikazzjonijiet għaliex eh, ikun ifisser illi ser ikun hemm 28 mod differenti ta' kif jiġu ntaxxati il kumpaniji minn flok ma jkollok sistema waħda li tieħu post 28 sistemi differenti. Ħadna nota tal-fatt li l-rapporti tal-relaturi ma iżjed ambizjużi għaliex saħasitra rridu din is-sistema tkun obbligatorja għal kumpaniji kollha. Aħna irqanin li niddiskutu il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' dawk il-proposti. Nappoġġaw l-idea tal relaturi li tajt illi parti mill-dħul fiskali illi kunem hemm illi jiddaħħal bħala parti mis cctb għandu imur lejn il-budget ġenerali tal-Unjoni. Dana huwa eh, dan huwa konformi ma' suġġerimenti li ħareġ mill-grupp ta' livell oli. Imma din hija proposta li għandha tkun iżjed dettaljata il-mod kif dawk il-fondi jistgħu jikkontribwixxu għal riżorsi propri tal-Unjoni Ewropea irid ikun iddefinita aħjar. Bħala grupp ta' ħodor aħna naħsbu li għandu jkun hemm definizzjoni iżjed armonizzata u nemnu illi naqblu ma' relaturi li wkoll qed argumentaw illi għandu jkun hemm definizzjoni ċara tal-kriterji li rridu jilħqu il-kumpaniji biex jagħtu prova tal-li huma verament huma stabiliti fit-tali pajjiż. Jekk ikun hemm din id-definizzjoni vinkolanti, niprevjenu sitwazzjonijiet bħalma kien hemm riċentement fi Franza fejn qorti ddeċidiet illi Google ma kellux eh, preżenza permanenti fi Franza u għalhekk ma kellu l-ebda obbligu illi iħallas it-taxxa mitluba lilhom il-Gvern Franċiż. Aħna naqblu kol mal-data stipulata tħul fis seħħ tal-2020. Issa dwar ir-rapport tas-sur Tang. Nilqaw il-definizjoni armonizzata ta' eh, ġurisdizzjoni ta' taxxa sigrita jew taxxa baxxa irridu naslu sew il-kriterji illi deċidu fuqhom speċjalment f'artiklu 21. Irridu naraw illi il-lingwaġġ din il-parti ma jikkastigax lil dawk il-pajjiżi illi sissa qatt m'għandhomx il-kapaċità illi jagħmlu skambju awtomatiku ta' informazzjoni fiskali. Para minn hekk bħala grupp tal-ħodar ħanajmlu wkoll li CCCTB għandu ikun akkumpanjat minn rata minima ta' taxxa korporattiva fl-Ewropa. Għalek naqblu mal-rekomendazzjoni ta' rapporter tal-SND f'dan ir-rigward, fil-fattu qed saqsi l-Kummissjoni sabiex din eh, Sal-biddu ta' jannar tal-2019 tressaq proposta biex ikun hemm rata minima armonizzata ta' minimu ta' 18%. Għalkemm ir-rata ta' 18% għandha tkun suġġetta għal diskussjoni naqblu ma' l-idea ġenerali. Fil-fatt, is-CCCTB għandha tkun biss l-ewwel pass biex niġġieldu kontra l-evitar ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea. Is-CCCTB titkun akkumpanjata brata minima ta' taxxa korporattiva fl-Ewropa biex nevitaw ukoll eh, kompetizzjoni fiskali aggressiva. Għadna nota tal-fatt li rapporter et eh, jitlob li jisir evalwazzjoni minnaħat tal-Parlament kull sena fuq is-CCTB u naqblu li l-Parlament irid jibqa' informat dejjem fuq l-implementazzjoni u tħaddin ta' din is-sistema l-ġdida. Imma aħna saqsu għaliex m'għandix tkun il-Kummissjoni li tagħmel dik l-evalwazzjoni u li mbagħad tadija il-membri parlamentari. Para minn hekk maħniex ċerti jekk naqblux mal-idea illi jinħoloq fond temporanju għal kumpens. Il għalkemm nifmu illi dan it-tip ta' fond jiffaċilita l-adozzjoni tar-riforma, nemnu illi jekk jitwaqqaf it-twaqif ta' fonta dan it-tip mhuwiex eh, l-aħjar soluzzjoni. Anka fid-daw tal-fatt li l-imbagħad dan il-font jiġi eliminat tkun xi ħaġa diffiċli. Biex nagħla jekk ir-reforma ma tgħaddix, il-rapporter tissuġġerixxi li tiġi adottata permezz ta' kooperazzjoni msaħħa. Forsi dak ikun l-unika mod kif dan jgħaddi mill-Kunsill imma fil-fema tagħna naħsbu li hemm soluzzjoni oħra li il-Kummissjoni tressa proposta leġislattiva bażi ta' artiklu 116 ta' trattat illi tkellem fuq distorsjoni tas-suq u bekk jippermetti li din tgħaddi permezz ta' maġġoranza kwalifikata minn flok permezz ta' unanimità. Naħseb din is-soluzzjoni tkun iżjed effettiva għaliex eh, dawk li qed jieħdu vantaġġ mis-sistema fiskali tagħhom bħalissa jistgħu imorru minn fuq jekk deċidu li ma jifutawx favur id-direttiva. Grazzi ħafna issa. għaddu l-kelma li l-kellim li jmiss illi huwa il rappreżentant tal-Kummissjoni. Għaddu il-kelma. Grazzi ħafna l-ewwel nett. Aħna nilqaw il kommenti pozittivi li smajna mill-reporters u mill-shadow reporters fl-opinjonijiet tagħhom. Jider biċċar li fuq livell ġenerali il sentiment li għawa weħed ta' appoċ għal-kem kienem ħafna kommenti differenti. Jissemmew ħafna aspetti, nixtieq kommenta fuq xi minnom, minnhom l-ewwel nett. Id-digitalizzazzjoni tal-ekonomija u kif għandna nintaxxaw servizzi digitali. Dina Mem nabda dubju li hija kwestjoni importanti fil-diskussjoni. Aħna ħerqanin ukoll eh, għad-diskussjoni li ipproponiet il-Presidenza Estonjana, diskussjoni li ħatkun eh, fil-Flekofin fil-15 settembru. U jidher biċċar li hemm bżonn analiżi fil-fond dwar eh, l-effiċenza ta' dan is-settur u kif jista' jitjib. Jidher biċċar ukoll illi billi ntejbu CCTB u CCTB inkun qed nagħmlu biss parti mix-xogħol iridu nagħmlu għaliex ejja ma ninsewx illi għandu jkun hemm ukoll approċċ koordinat fuq livell globali illi fih jipparteċipaw mhux biss l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea manka pajjiżi terzi. Danna biex jiġi assigurat li jkun hemm tassazzjoni adattata u fl-istess ħin laqas ma rridu nikkastigaw il-ħadd, aħna ma rridux li jkun hemm tassazzjoni doppja jew inkella tassazzjoni ola għal dawk il-kumpaniji li qegħdin stabbiti fl-Unjoni Ewropea jew inkella li joperaw fl-Unjoni Ewropea. Dwar il-rata ta' rata minima ta' taxxa, l-idea toġobna iżda il-parlamenti nazzjonali huma imħasba ħafna dwar kwistjonijiet ta' sussidjarjetà. U għalhekk diffiċli illi nimbuttaw dan il-miżuri l-qoddim jekk il-parlamenti nazzjonali jemnu li jmur kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà u jekk dawn jemnu li għalihom jista' jsarraf vantaġġ. Dwar il-limitu, il-limitu ta' 750 miljun illi proponiet il-Kummissjoni, jider bitċar illi irrit jaġa jiġi konsidrat. Ovvjament, l-istati membri u koll iridu jesprimu kemm huma lesti illi ibaxxu il-limitu, u mbagħad naġġustaw il-limitu eh, skont ma niftemu. Dwar it-nuqqas ta' data u kif nanalizzaw il-tul il-budget u dwar il-font ta' kumpens, Jek ti permetti li sur President ħanaddi il-kelma l kollega tiegħi illi jgħat fil-Unità Ekonomika f'DG Taksud. Iva, tista' tieħu l-kelma? Għaddik ftit ħin. Jiena Konjeċka, il-kap tal-settur tal-efficienza ekonomika f'DG Taksud. Il-Kummissjoni Flimkien mal-proposta res qed ukoll eh, evalwazzjoni tal-impatt komplessiv. Ippubblikat ukoll il-data kollha illi ġabret mill-istudji kollha li għamlet u dan għamlitu b'mod miftuħ u trasparenti ħafna. Naturalment l-evalwazzjoni tal-impatt tagħna jiffoka mhux biss fuq livell Ewropew ma fuq livell individwali. Jiena qed nieħu gost illi kien hemm riżultat tajjeb mid-diskussjonijiet u qed nieħu gost nara illi l-impatt Eh, ġenerali mistenni li jkun wieħed neutru. Ma nistax namlu iżiet modellar fuq il-livell tal-Istati membri minħabba nuqqas ta' data, nuqqas ta' data li ġivejna mill-autoritajiet fiskali. Naturalment aħna nilqaw kull kontribut tekniku li jistaw, eh, li jistaw joffru l-Istati membri u l-estir dan niddiskutu iżjed fid-dettall. Grazzi ħafna. Għandi l-kelma l-ura l-rapporters, għandikom zewċ minuti kull wieħed. We change the order. Yeah, merci, uh, merci. Euh. L-Onorevoli Lamassur, grazzi ħafna. Grazzi l-Shadow Reporters kolla, grazie l-kollegi kolla li ħadu l-kelma. kajem ċertu nuqqas taqbil bejn il-gruppi, naħseb illi in ġenerali il-maġġoranza qablu mal-proposti, apparti eh, sur Luke illi qal li huwa kontra. Insomma, u xinu li rridu nagħmlu li illi naħtfu din l-opportunità biex nindirizzaw it-tassazzjoni tal-ekonomija diġitali. Mem labda dubju dwar dan il-punt ser ikun hemm iżjed emendi. Imma jiena nixtieq ninsisti fuq xi ħaġa. Minkejja il-ħafna biżat li smajna mem lebda raġuni għalfejn din is-sistema li qegħdin nipproponu għandha tkun ta' svantaġġ għal pajjiżi żgħar u għandha tiffavorixxi il-pajjiżi l-kbar. Il-Sinjura Ġoli pereżempju ma tantx donna qablet imma naħseb li l-maġġoranza ta' deputati l-oħrajn huma favur. Barra minn hekk, huwa veru li mhux qed naqblu fuq kollox, imma il-pajjiżi żgħar iridu iridu kollhom l-opportunità illi E, jistipulaw ir-rati ta' taxxa skont l-attività xi tkun. E, Mill-Lux Leaks, per eżempju, rajna illi kien hemm min kien qed jintaxxa affarijiet illi ma kienux attivitajiet li kien qed isaħħu fir-realtà u dawk huma affarijiet illi rridu niġġieldu kontruhom kontrihom. Irridu noqogħdu attenti wkoll għas-sitwazzjoni tal-SMEs kien hemm Min intervjana wekk u qal li għandu jkun hemm sistema waħdanija għal kumpaniji kollha, eh, sistema li tiżviluppa b'mod gradwali palma semma per eżempju Sur Ferber, naħseb li li idea interessanti ħafna u ta' min wieħed eh, ikompli jaħseb ta' xejn fuqha. Is-sur Hawregi kellu idea interessanti u koll u qal li irridu nżommu f'moħna il-kwistjoni ġurisdizzjonali eh, ta' ġurisdizzjoni rridu naraw illi il-rati ta' l-istati membri differenti jinterpretaw il-liġi bl-istess mod biex bekk ma jħoloqx tilwim bejn l-istati membri. U għandu kien hemm forsi l-possibilità wkoll li dawn il-każijiet jitresqu quddiem il-Qorti ta' Ġustizzja Ewropea. Il... biex nidirizza kumment ta' kollega il-Kummissjoni stess ikkonfermat illi il-sistema ta' taxxa franċiża mhijiex ibbażata fuq il-bażi ma fuq il-modalità tal-ġbir tat-taxxa. U għalhekk naħseb li irridu nġildu kontra dawk il-pajjiżi illi qegħdin jisfruttaw ċertu nuqqasijiet u irridu naraw illi ma jkomplux iġu ġenerati iżjed eh, diżugwaljanzi bejn l-Istati membri. L-Onorevoli Tang, grazzi ħafna jena nilqa din id-diskussjoni. Naħseb hija kienet waħda kostruttiva u qed nara illi għandna opportunità tajba biex naħorġu b'opinjoni soda minn naħat tal-Parlament Ewropew. Imma għatfadlinna niddiskutu. Eh, Tajma ħafna punt interessanti hawnhekk ħansemmi xuħut ħut minnhom illi ma semmejtx fl-introduzzjoni tiegħi. L-ewwel nett il-kwistjoni tal-allowances għall-AGI u l-R&D settur ta' riċerka u l-iżvilupp dan huma parti mill-ekonomija moderna fejn hemmhekk eh, l-ekwità u d-dejn qed jitpoġġew fuq l-istess livell. Eh, qed naraw li l-inċentiv għall-R&D pereżempju qed jieħu post il-kaxxa ta' privattivi jiena naqbel ma dak il qal Marcus Ferber per eżempju f'dan ir-rigward. Biex nagħmel punti ġenerali, e, biex din il-proposta tagħna tittieħed bis-serjetà tkun realistika wkoll. U jiena li nista' ngħid mill-esperjenza huwa li ġeneralment kull pajjiż jibża li jara tnaqqis fit-dħul tiegħu mit-taxxa, imma din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw għaliex huwa punt li bla dubju ta' xejn ħasseb il-ħafna stati membri. Irridu naħsbu kol fuq il-tranzizjoni, il-periodu ta' tranzizjoni, il-Kummissjoni eh, suġġeriet li kunem tranzizjoni bejn eh, CCTB u CCCTB. Peress li din hija riforma importanti, riforma ewlenija, u mux ta' min forsi kunem periodu ta' prova qabel Naħseb dak kien punt interessanti anke minn naħa tas-sur Ferber dwar il-fond ta' kompensazzjoni naħseb li dak qiegħed hemmhekk biex jgħin it-tranzizzjoni. huwa fond illi eh, ser ikun kapaċi ta' ftit mill-konsegwenzi mhux mixtieqa. Il-limitu għalija wkoll eh, għandu rwol fit-tranzizzjoni intom Anzi, li rridu nagħmlu huwa illi inwessaw il-firxa ta' kumpaniji illi jistaw jihdu vantaġġ minn din is-sistema soda. Eh, il-limitu irridu mbaxxuh fil-fatt eh, f'żewġ passi għalhekk irid ikun proċess eh, gradwali. Għandi ċertu punti oħra li xtaqt insemmi Sur McCarthy naħseb kellu raġun meta qal illi il-tassazzjoni il tassazzjoni fl-ħar is-sistema ta' tassazzjoni fl-ħar mill-ħar jkunu globali, nemmen illi l-Ewropa għanda opportunità unika biex eh, tifissa standard għal taxxa korporattiva madwar id-dinja. Ema ma ninsewx li l-Amerika ta' Trump issa għabdat id-direzzjoni bil-kontra u l-opportunità issa qiegħda fidejn l-Ewropa għandna l-opportunità biex nimmodernizzaw il-sistemi fiskali u neliminaw kull possibilità ta' trasferment tal-profitti jew inkella ta' pjanar fiskali. Fl-istess ħin, irridu naraw ukoll il-kwistjoni ta' li prezzar ta' trasferiment ma' pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea u ma' koll affarijiet li jiena nixtieq niddiskuti magħkom irridu naħsbu fil-relazzjonijiet mhux biss bejn l-istati membri manka relazzjonijiet tagħna ma' pajjiżi terzi u naħseb illi għanna nimmiraw lejn li konna interpretazzjoni komuni. Ninigrazzja lil kull min ikkontribwixxa f'din id-diskussjoni u ħelqan għal diskussjonijiet sit il-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi mela issa l-iskadenza l-emendi fuq il-CCTB hija l-25 ta' settembru l-5 ta' flaxija, l-iskadenza fuq il cctb hija l-26 ta' settembru ser ikun hemm skambju ta' informat ta', opinjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali fl-10 ta' Ottubru, se jiġu konsidrati l-emendi fis-6 ta' Novembru, imbagħad ser ikun votazzjoni flikon f'Diċembru u ħa jiġi diskuss fil-plenarja aktarx fit-18 ta' Jannar. Tajjeb, grazzi ħafna. Naħseb li kena dibattitu rik ħafna wek, kien interessanti tani dibattitu fuq din il-leġislazzjoni fundamentali fuq il-tassazzjoni u il-CMU. Ħanif u 10 minuti, grazzi.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

wieħed irridu nagħmluh issa il-linji budgetarji fuq it-tieni votazzjoni mela nista' nifhem għad hemm diskussjoni għaddejja fuq numru ta' kwistjonijiet emenda orali illi tres qed fl-aħħar minuta mill mela nista' nifhem ir-rapporter jista' jissuġġerixxi illi nivvotaw fuq nhar it-tnejn jekk kulħadd jaqbel nagħmlu dan inkella nivvotaw fil-rapport. Iva, għazis kollegi, dejjem eh, Nipprovaw nisema l-proċedura, forsi ma kienx għasek eh, ċara li xkont diġà tkellim fuq dan f'Lulju issa eh, kien hemm ukoll Strasberg fej kellna kamra pjuttost mimlija imma ser nivvotaw wara l-waqfa tas-sajf għaliex eh, imbagħad eh, għandna l-iskadenza tal-aħħar ta' Settembru u għalhekk il-bieraħ kena laqa ma' Shadows waqt il-waqfa tas sajf eh, fassalna wkoll kompromessi u emendi u naħseb illi hemm atmosfera tajba u naħseb illi l-votazzjoni se tgħaddi mod tajjeb, mod pożittiv Però smajna wkoll eh, li għandna grupp partikolari illi għandu eh, daċċej ta' problemi u għalhekk eh, nissuġġerixxi li ma nivvotawx fuq deċiżjoni kollha kemmi għanna l-iskadenza ta' għada u għanna rezoluzzjoni għalek tista' u wkoll biex nifutaw il-ġimgħa id-dieħla sabiex eh, qabel nikkonkludu eh, dakollu li hemm bżonn salvu nkunu solvejni. Grazzi. Indipendentement mill-loġika preżentata nifhem li teknikament ir-relatur qed jitlob posponiment jekk ħadd ma jġezzjona nistgħu nivvutaw biss fuq il-linja budġetarja mela. Nivverifikaw però l-ewwel. Miss, I, did you try with an, in another one? Provajt forsi um, motiħor. Niftu l-votazzjoni but noddu. Uh, okay, the vote. Tajb wis. Il-votazzjoni hija magħluqa. Ridu nżidu PP e u SND. Anzi, Pepe wieħed biss. Tajjeb wisq. Mela. Emenda ekon 6-6-1-4. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Ekon 6-6-0-1 kif ukoll 6-6-2-5 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Ekon 6612 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 6613 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Ekon 6627 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Ekon 6617 dawk favur kontra astenzjoniet ma taddix, Ekkon 6602 wieħed u tnej sitta dak favur, kontra astenzjoniet ta' jaddu, fuq 6606 għanna mendorali proposta mill-grupp tal-ħodor, sabiex inċaqal u 100.000 euro fil-rizerva, jekk dan jiġi adottat. Il-test oriġinali jaqa' Għaw minn joġġezzjona? Nivvotaw bl-emenda orali? Dog favur? Kontra astenzjoniet. Taddi? Tajb wisq 6-6-1-9, dog favur? Kontra astenzjoniet mutaddix? taddix? 6-6-5 dog favur? Kontra astenzjoniet mutaddix taddix? 6-6-8 favur? Kontra astenzjoniet ma 6-6-2-8 dak favur kontra stenzjoniet taddi 6-6-0-5 favur kontra nivverifikaw fuq 6-6-0-5 vot miftuħ Vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. 6-6-1-6 dawk favur. Kontra astenzjoniet ma taddix 6620 favur kontra astenzjoniet ma taddix 6608 favur kontra astenzjoniet taddi 6600 07 23 da favur kontra astenzjoniet taddi 6624 da favur kontra astenzjoniet taddi 6604-09 favur kontra sensonijiet taddi 6603 o 6621 dak favur kontra sensonijiet tadi 6610 dak favur kontra sensonijiet tadi nivvotaw fuq test kif emendat votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed votazzjoni maluqa. 42 favur, 7 kontra, 5 l-astenzjoni, jaddi u proset l-relatur. Ok, now we move to the next point in the... Naddu s-sal punt li jmiss l-agenda. miżuri sabiex insaħħu l-efficienza tal-ristorar tal-insolvenza u proċedura ta' kwittanza. Is-sur Calver Chambon, il-relatur. Fejnu il-rapporter.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 Uh, rapporteur arrived. Rapporteur jiet maħna. Ma kien tortijaw. Għalix għadġinna ħafna fil-votazzjoni. Jekk joġbok, relatur. Grazie, Sir President. marriċ nimmassakra l-lingwa ta' Dante, għan nimmassakra l-lingwa ta' Cervantes billi tkellem bl-Ispanjol. Amigos. Kollegi ħbib. Etniħu ħafna gost eh, naqsam ma'kom responsabilta illi intejjeb test, naħseb test fundamentali biex intejbu l-futur tal-ekonomija tal-mobilta tas-suq uniku Ewropew u anka tal-suq uniku. Dina l-inizjattiva hija fażi oħra illi hemm bżonn biex ikun hemm mitħaddim tajjeb tal-suq intern biex jiena xina neħilsu mill-xkil għal ċirkolazzjoni tal-prodotti tal-kapital, eccetera. u biex teliminaw ukoll anka ċertu differenzi li hemm eh, differenzi nazzjonali fil-proċeduri ta' insolvenza. Imma fuq kollox dina l-inizjattiva għandalan illi tiġġielet il-nuqqas ta' ċertezza ta' dritt illi tant jagħmel ħsara. Il-proposta tistabbilixxi għanijiet komuni li huma prinċipji illi rispettaw dak illi skont il-prinċipju ta' sussidjarjetà u sovranità għandu jiġi sviluppat mill-istati membri fuq livell individwali. U għacċar illi biex il-prinċipju, il-mekkanizmi miftema jiġu applikati bl-aħjar mod, dawn iridu jkunu eh, adattati għal realtà nazzjonali, naturalment. U għalhekk dan din inizjattiva naturalment tirrispetta l-prinċipju ta' sussidjarjetà u għalhekk hemm ċertu element ta' deċentralizzazzjoni. Allura, lan ta' din inizjattiva mhuwiex li, li nindaħlu f'dak li diġà jaħdem tajjeb illi imma li jkun hemm sistema Ewropea qafas Ewropew għal eh, biex ikun hemm it-tieni opportunità u miżuri oħrajn biex e, eh, jitibu proċeduri ta' ristrutturari ta' insolvenza anka fuq livell transkonfinali. Tin inizjattiva tindirizza tlet punti prinċipali il-loqfsa ta' ta' ristrutturar preventiv in opportunità għan negozjanti u tielet il-miżuri biex tiżdied l-effiċenza tal proċeduri ta' ristrutturar tal-insolvenza u tal-tini opportunità. Tintroduċ ċertu affarijiet ġodda, per eżempju, l-aċċess għal kumpaniji għal opportunitajiet ta' finanzjament ġodda. Għawek għedni referi specialment għall SMEs ma nimmaġinax li xi kumpanija kbira ħajkollha xi dejn ta' barra minnaw, imma jekk ikollok kumpanija żgħira ta' 20 ħaddiem pereżempju, kapaċi jkollha ta' xejn dejn mhux ħażin u għalhekk. Għek nsemmu l-mekanizmi ta' alert per eżempju, il-mekanizmi ta' ristrutturar bikri u għed nintroduċu kol l-simplifikazzjoni tal-proċeduri Eh, eh, legali li tant jiswew flus dawna jissejħu spejjeż ta' tranzizzjoni illi f'pajjiżi huma komuni ħafna fil-fatt. Għawek qed nippruvaw nillimitawhom fuq livell Ewropew. Qed nintroduċi wkoll il- ċertu miżuri biex eh, jiffaċilitaw il-ħlas tad-dejn kif ukoll biex in-negozjanti jingħataw it-tieni opportunità u hemm ukoll possibilità illi jiġu eżonerati mid-dejn eh, wara illi kun għaddew tliet snin biex bekk ikun jistgħu jingħataw din qed insemmu t-tieni opportunità. F'din l-opinjoni tiegħi li n-argumenta jiena huwa illi eh, qed naqbel mal-ħidma tal-Kummissjoni imma li nistan l-lum għal-Kommissjoni li mux tkun ambizjuża bizzejiet. Jina qed nitlob iżjed mill-Kommissjoni, per eżempju ftit il mekanizmu ta' twissija bikrija. Eh, nitlob per eżempju illi l-autoritajiet ta' sigurta soċjali u l-autoritajiet fiskali, l autoritajiet oħrajn ikollhom il-mezzi eh, meħtieġa biex ikunu jistaw eh, jagħmlu din it-twissija bikrija. Naħseb ukoll li irridu nistipulaw ċertu kondizjoniet partikolari illi il min ikun imdejjen irid jilħaq biex jingħata l-opportunità li eh, jieħu vantaċ minn pjan ta' ristrutturar. Para minn hekk irridu nevitaw illi il-kumpaniji ifallu. Fl-Ewropa jfallu ħafna kumpaniji. Fl-Ewropa huwa diffiċli ħafna illi twaqqaf kumpanija imma huwa faċli ħafna l-kumpanija tisparixxi. U tisparixxi għaliex m'hemmx eh, tieni opportunità u għalhekk qed nitlob illi negozjanti jiġu offruti tieni opportunità li jiġi offruti appoġġ biex jerġgħu jiġġeneraw il-negozju il tagħhom u l-kapaċità finanzjarja tan negozju tagħhom. Barra minn hekk qed nitlob ukoll il-Kummissjoni toħroġ minni gwida illi jistipulaw numru ta' kriterji eh, illi ikunu jistaw joffru ċertu ċertezza legali. Et nitlob ukoll iżjed miżuri biex il-ristrutturazzjoni f'ħasna ta' insolvenza tkun iżjed effiċjenti. Per eżempju, l-amministraturi ħafna drabi jipreferu jillikwidaw kumpanija milli jajnuha biex issalva għax jaqbillhom jippreferu jillikwidaw kumpanija li xumma jmorru minn fuq daħlu iżjed flus u jgħadu iżjed eh, commission wara kollox. L-istati membri għalek iridu u koll jħorġu b'lista publika ta' amministraturi irridu kunem dan ir-reġistru u dawn ser jiġu evalwati mhux eh, skont kemm għamlu likwidazzjonijiet jew kemm likwidazzjonijiet malajr, imma skont kemm baqgħet solventi il-kumpanija fl-aħħar tal-proċess u f'liema kundizzjoni baqa' negozjant fl-aħħar tal-proċess bil-għajnuna ta' dak l-amministratur partikolari. Hemm eh, ċertu kwistjonijiet oħra li jina għandi opinjoni fuqhom, imma nixtieq nisma' x'inhi għal-fema tagħkom dwarhom. U għalek ħana l-għawek sur president naf per eżempju li jem ċertu tħassib dwar id-dejn zejjed minnaħat tal-konsumaturi dinja tal-konsumaturi, konsumaturi ta' prodotti li jdu mużjet fi żmien, per eżempju karozzi, djar, eh, karozzi per eżempju li jintużaw għal negozju, eccetera, dan huwa hija d-dinja ta' konsumaturi illi m'għandax taqsam xejn eh, mid-dinja ta' kumpaniji ta' skala par. U għalek, fid-dar ta' dan, nishtiq nitlob il-Komissjoni biex tagħmel l-istudji li hemm bżonn u saħan sitra biex tagħmel eh, toħroġ tfassal direttiva apposta għal-dejn żejjed minnaħa ta' dawn il-konsumaturi. Issa dwar eh, loti ta' kreditu pubbliku, naħseb li dam differenza bejn lan ġenerali illi l-kumpanija ma tfallix u eh, lan li inħarsu l-interess pubbliku ġifiri li inħarsu il-kredituri pubbliċi. Emmin forsi għajdlek eh, hemm xi interessi oħrajn, eh, xi interessi moħbija forsi il-Ministeru tat taxxa u l-awtoritajiet jiffavorixxu xi oħrajn, jiffavorixxu xi kumpaniji minn oħrajn. U l-President jindika illi il-kellim għandu 5 minuti biss. U naħseb nista' nagħlaq sur President, skużani jekk abbużajt mill-paċenzja tiegħek. Grazzi ħafna. Għal Pepe, is servan din Dinkendillare. Grazzi ħafna President. Grazzi wkoll ir-relatur tal-li prezenta din l-opinjoni l-qafas huwa ċar, hemm stigma soċjali, brabta mal-falliment bankarju, iktar fl-Ewropa milli fl-Istati Uniti, per eżempju. U rridu naraw kif nistgħu nappoġġaw persuni li għandhom bżonn it-tieni opportunità. Hemm bżonn li nappoġġawhom sabiex dawn ikunu jistgħu jibdew proġett ġdid insolvenza nixtiequ nagħmlu aktar faċli għal negozjanti mbona fede sabiex ikollhom it-tieni opportunità. Irridu nħarsu lejn kif ikun possibbli illi nistrutturaw l-affarijiet mill-ġdid u kumpaniji li jsibu ruħhom f'diffikultà jiksbu ristrutturar aktar kmieni biex bekk ikunu jistgħu jimxu l-qoddim Il-relatur tkellem dwar ċertezza legali u xtaqt nħu spunt minn dan. Naħseb li l-proposta li qiegħda titressa torbot tajb ma dak li qed proponni l-Kummissjoni u dan nistgħu napoġġawh qed nitkellmu fuq li nagħtu għajnuna aktar malajr u anka appoġġ addizzjonali għal kumpaniji sabiex intuhom it-tieni opportunità dwar it-test u emendi proposti fit-test. Hemm numru ta' punti li nixtieq nifoka fuqhom l-imprizi żaru medji, l-ewwel net, kif ukoll rrid nsibu bilanċ bejn SMEs Vaak alleen maar worden ingeschakeld met als doel om een Eżon ħarson kalej l-rol tal-autoritajiet sabiex nejnu l-kumpaniji u anka natu rwol aktar b'saħħtu l-speċjalisti tal-insolvenza li rridu jintervjenu mingħajr ma jkun hemm obbligu legali immedjat sabiex tingħata insolvenza u timbeda proċedura ta' insolvenza nippruvaw niftħu proċedura ristrutturar u natu l istati membri strumenti li jemżon biex nkun nistaw nimxu b'dal mod. Ninaqat ma' relatur meta jitkellem dwar l-importanza tal-arm prekoċi, il-kumsen ħafna drabi taġiċi b'mod il-mwirsot bizzejiet, aħna nitolbu l-Kommissjoni ta' ġiġi aktar malajl u dak li għanna issa mhux bizzejiet biex insolvu l-problemi. Huwa kruċjali illi kemm il-kredituri u kemm dal-kumpanija fornituri jiġu mħarsa u r-rapport propju. Thank you. Grazzi. Andrea Cozzolino, għal-SND. Għonet, grazzi l-kollega, għax-xol illi wettaq sissa apprezzajt mod partikolari l-ambizzjoni ta' ċertu emendi sabiex ikonna aktar armonizzar ta' regoli fuq livell Ewropew, speċjalment sistema komuni għall-imprizi. Id-dispożizzjonijiet f'intestatura erba huma importanti ħafna sabiex ikun hemm aktar ikun hemm speċjalizzazzjoni aħjar u taħriġ aħjar tal-operaturi li għadnu fil-ristrutturazzjoni tal-insolvenza. Qed nitkellmu fuq kriterja ta' smijiet per ta' kull stat membru illi ikollu miżuri ta' vigilanza u anka sanzjonijiet fuq professjonisti bħal dawn. Elementi ieħor importanti li nsibu fit-test huwa dak tal-kreditu bżonn nippromovu kemm miżuri pal-mansibu nsibu fit-test bħal pereżempju ristrutturar preventiv u t-tieni opportunità għal negozjanti sabiex ikunu jistaw jibnu ġestjoni aħjar tal-krediti u anka nidentifikaw strategija Ewropea b'rabta mal iżvilupp ta' swieq sekondarji ta' krediti sabiex naffrontaw kemm fallimenti ta' swiq u anka asimetriji informattivi. Finalment nifukaw fuq żewġ aspetti. L-ewwel il-ħtieġa li nadattaw dawn il-miżuri għal karatteristiċi tal-imprizi żgħar u medji Dan ifisser attenzjoni sabiex innaqsu l-ispejjeż u l-pinviżit amministrattivi għal dawn l-imprizi, speċjalment għall SMEs għandna nippromovu dawk il-proċeduri illi jiżguraw kontinwità kemm diretta u indiretta fil-moment illi eh, jibdew jaħdmu pal kompaniji b'impatt pożittiv fuq eh, il-valur għal ħarsin tal-negozjanti u anke l-ħaddiema. Tin element il-rapport li proċedura ta' insolvenza f'kriżi ħaf ċertu kategoriji jew klassijiet jisfruttaw poteri bħal dawn b'mod irraġonevoli sabiex ixekklu l-approvazzjoni tal-pjanijiet, per eżempju, xogħol konsiderevoli ġan sibu f'dan il-proposta sabiex nimpedixxu abbuż bħal dan. Imma nħoss l-importanti nemendaw aktar parti mit-test sabiex nkun nistgħu nsibu bilanċ mill-ġdid f'ċertu eh, elementi, l-istruzzjoni trasversali, disciplina fuq strumenti ta' kapital u pjani ta' ristrutturar sabiex nevitaw pozizjoniet ta' saħħa zejiet u abbuż. Kollox minn kollox naħseb li qed nagħmlu biċċa xogħol tajba. Grazzi. Grazzi. Sander Lunz. Grazzi President, grazzi wkoll relatur diversi punti importanti ġa semmew, bis noqt nirrepeti, bħala linja politika ġenerali napoġġaw ħafna mill-punti li ressa il-relatur anka xedu rapporter sanżon fil-qosor u sar nitħol biss dettalji ta' li trattaw tliet elementi speċifiċi li għannet fuq linja ġenerali huwa veru li sistemi ta' ristrutturazzjoni u ta' insolvenza jħallu impatt fuq negozju investituri fl-Unjoni Ewropea, illi qed joperaw b'mod transkonfinali fis-suq uniku. Qegħdin inħarsu lejn dan u nappoġġaw l-idea illi konna studju aktar dettaljat fuq dan. Imma naħsbu li huwa importanti wkoll niżguraw illi ma nikkastigawx dawk il-pajjiżi illi diġà għamlu xogħolhom u li diġà introduċew sistemi eh, illi jaħdmu tajjeb li ma nikkastigawhomx minħabba nuqqas in-natura ta' ta' miżuri ta' ristruttura għal pajzi oħrajn. Però mele qed naqra fit-test li kulħadd fehmu dan u kulħadd qed u koll sabiex ikonna sistemi ta' flessibilità fejn hemm bżonn u fejn huwa ġustifikat u naħseb li din il-kwistjoni importanti ħafna. It-tieni. nirrepeti il-punti tal-luq li sema relatur, nil-għaw deċizjoni tal-relatur li ma nwessawx l-ambitu, speċjalment mhux għal kwistjonijiet ta' eh, dejn żejjed fost il-konsumaturi u dawn huma kwistjonijiet importanti illi għandhom bżonn jiġu indirizzati imma għandhom posta moħina mhux din l-opinjoni fl-opinjoni tagħna. It-tielet punt suġġeriment fuq artiklu 29 illi tratta d-data li trid tinġabar mill-Istati membri fuq proċeduri ta' insolvenza nasab ikun li, li konna ħarsa mill-qrib lejn li ma dejta hija l-aktar utli li ma hija aktar neċessarja u li ma aktar faċli ssib jew iktar diffiċli tiġbor sabiex niżguraw li ma nimponux burokrazija żejda fuq l-istati membri u l-amministrazzjonijiet. Però dan suġġeriment minn ħati għaj nixtieq. Niqafa hawnhekk għalissa Nixtieq kull suċċess lir-relatur u eh, ngħidu prosa tal-isforzi tiegħu grazzi ħafna. López Bermejo. Bueno, gracias, Presidente. Y muchas gracias a... Grazie, President. Grazie ħafna li sur Karlo Ġammur tal-introduzzjoni tiegħu u tal-ħidma li qed jagħmel. Naħseb illi il-gruppi kollha naqblu li hemm bżonn li jkun hemm riforma fil-proċessi ta' insolvenza biex nevitaw illi jekk ikun hemm xi kriżi ta' likwidità jispiċċa eh, ifarrak kumpanija sħiħa. Għalhekk naħsbu li l-proposta tal-Kummissjoni hija qafas tajjeb biex intejbu nisimplifikaw il-proċeduri ta' ristrutturazzjoni finanzjarja. Dawn jpoġġu l-enfasi fuq li l-produzzjoni titkompla u li l-postijiet tax-xogħol ma jintilfux ċertu elementi jista fil-proposta li naħsbu li jistaw jitiebu. L-ewwel net rridu niggarantixxu illi il li ma jkunx hemm każijiet ta', eh, ta kumpaniji illi eh, illi illi illi jagħmlu tibdil fil-accounts tagħhom biex ikun jistgħu jalqu ċertu ferat tal-istess kumpanija. Irridu naraw ukoll illi il- u koll li salarji tal-ħaddima jitkomplew dejjem, grazzi. Vengigol. Grazzi Svengigol, dak joġbok. Għalnet u koll nistqar li fil-grupp ta' għana ma diskutajnix fil detal fil-grupp ta' ħidma dil-proposta. Iġifiri dak li senajt huwa preliminari. F'termini ġenerali nilqaw il-proposta tal-Komissjoni Ewropea fuq l-insolvenza pala parti mill-proġett tal-Unjoni tal-Swiq Kapitali naqblu illi ċertu każijiet ineffiċenza u diverġenza fil-qafloqsa eh, ta' insolvenza mla diffiċli l-investituri jevalwaw il-riski speċjalment investiment transkonfinarju dan iwaqqaf eh, l-Unjoni tal swit Kapitali fl Ewropea għafas iktar b'saħħtu f'dan solvenza jiffaċilita r-istruttura u kontinuità tal-operazzjoni ta' debituri u jwaqqaf il-non-performing loans li hija kruċjali għas-settur bankarju nilqaw l-opinjoni tal-relatur għaliex qed jipprova jindirizza kwistjonijiet importanti ħafna fil-proposta ta' Kommissjoni billi jsejjaħ kriterji ċari ċerm forma ta' lini gwida ta' Kommissjoni fejn id-definixxu mala fede li jista' jiskwalifika l-debitur minn tieni opportunità li nsaħħu anke l-mekanizmu ta' trissija bikrija billi nistaqsu l-Kummissjoni Ewropea sabiex tiċċentralizza informazzjoni rilevanti fuq is-sit elettroniku tagħha Ma netolbu l-Istati membri fil-monitoraġġ tal-istruttural, insolvenza u proċeduri ta' ħelsin mid-dejn sabiex jiġbru informazzjoni fuq indikaturi li għandhom impatt soċjali konsiderevoli bħal numru ta' telf ta' posit ta' xogħol, trasferiment ta' parti jew il-negozju sħiħ, għad parzjali u anka ristrutturar u l-impatt fuq il-finanzi pubbliċi u x-xogħol. Fil-waqt li proposta u l-opinjoni tal-relatur jinkludu diversi aspetti interessanti moqsma li jitolbu aktar konsiderazzjonijiet. Mod partikolari il-test jinkludi ċertu nċertezza, per eżempju, jgħati li debituri aċċess għal odda ta' twissija bikrija li ħall impatt negattiv fuq svilup ta' negozju ma jibqax mhux ċar din l-għodda xini u kif tagħmel fil-prattika. Huwa importanti wkoll inqajmu diskussjoni fuq kwistjonijiet marbuta ma' drittijiet tal-ħaddiema billi nħarsu mill-qrib lejn firxa ta' kwistjonijiet u dan jinkludi kif begħat għandhom jiġu trattati eh, f'pjan ristrutturali u mod partikolari jistgħu xivvutaw bħala klassi separata nilqaw id-diskussjoni ma' Shadow Reporters u nistennew bil-ħerqa kooperazzjoni eh, pozittiva li x'mod partikolari fil-qasam tal-insolvenza għandna bżonn regoli komuni fis-suq Ewropew. Hija waħda mill-problemi prinċipali li qed naraw fis-swieq kapitali tagħna b'effett qawwi fuq negozji fuq il-konsumaturi u għal hemm bżonn nippruvaw nindirizzaw dan anka sabiex l-Unjoni bankarja taħdem aħjar. Thank you very much. Grazie ħafna. Nistaw bekk natu il-kelma l-ura l-relatur jekk memx aktar interventi. Sur Xamon, ikjoġbuk. Grazie, Signor Presidente. Grazie, President. Għan prova namel tajjeb għal eh, ħin zejiet li tkellimt fil-bidu għalix eh, eh, jina pratikament naqbel ma dak kollu li smajt, naħseb li kulħadd kien kostruttiv, mu qed nara li hemm l-ebda punt li eh, ħanġillu fuqu, naħseb sempliċement li hemm ċertu punti li rridu niddiskutu iżjed dwarhom. Eh, per eżempju, eh, li inħarsu l-SMIs u dawk li jaħdmu warrasom, ovvjament dawn huma dawk li l-iżjed ħajkunu esposti li se ħajkunu friskju iżjed minn kumpaniji kbar. Dak li jintqal diġà fuq l-awtoritajiet u l-esperti naqbel ukoll dwar l-irwol tal-ħaddiema naqbel ukoll. E... Jiena membru u koll tal-Komitat Empl u aħna l aspetti li għandu xieqsam mal-ħaddima qed nesplorawh ukoll. U għalhekk ħanaraw ovvjament il ħajkun hemm ċertu koerenzi li id-drittijiet tal-ħaddima jkunu mħarsa wkoll fit-test fil-fatt hekk kif huma fil-proposta tal-Kummissjoni. Il-kollega semma wkoll eh, strateġija għal suq sekundarju li hija ħaġa interessanti ħafna, semma l-ispejjeż għal kumpaniji żaru medji u Xtaqt najtu koll li ovvjament kullħat jaf li il-banek huma li iżjed li jiselfu, kullħat jaf xaġa ovvja. Imma jista' jagħti il-każ illi jekk il-settur pubbliku jieħu rwol iżjed relevanti, iġib ċertu bilanċ u eh, jagħmel iżjed possibbli illi jkun hemm it-tieni opportunità il-kollega mill-ICR semma is-solvenza. il kollega mill semma is solvenza il transkonfinali u dik b'ċertu mod hija relatata wkoll ma dak li qalet is Lopez Bermejo u fil-fatt iva irridu naħdmu fuq il-problemi transkonfinali fostom il- eh, dal problemi li kunem fl-accounts u fil-bdil u dbabis fl-accounts. Eh, naħseb illi eh, irridu irridu nfasslu qafas Ewropew eh, ibbażat fuq dak li tallimna. Il-kollega mill-grupp tal-ħodor ukoll jaqbel miegħi illi biex inkomplu nsaħħu l-proposta irridu inkomplu nevalwaw, irridu nispeċifikaw daqsxejn iżjed id-dettalji tal-miżuri u semma wkoll il-drittijiet tal-ħaddiema illi huwa punt kif il qed indirizza fil-Kumitat Empli. Jiena kif kif diġà kull ma qed naraw hekk huwa opportunitajiet biex inkomplu naħdmu flimkien. Jiena naħseb illi kull ma nistgħu nagħmlu issa huwa illi inxamlu l-kmim u immidu għana għax-xogħol. Grazzi. Uh, So, the timetable... Mela l-iskeda. Għanna skadenza għal-emendi l-14 ta' settembru, l-konsiderazzjoni tal-emendi 16 ta' ottubru, il kumeta tal-votazzjoni fil-16 ta' novembru, il-kalendarju tal-juri qed jippjanaw il-votazzjoni għal jannar tal-2018. huma responsabbli minn din l-opinjoni. Grazzi ħafna. Nistgħu nikkonkludu dan il-punt u ngħaddu għal tawareħ li huwa l-aħħar wieħed allum. Impjanta azzjoni dwar is-servizzi finanzjarji għall konsumatur. Konsiderazzjoni tal-emendi ir-rapporter is-sur Ludwigsen. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. Xtaqt nibda billi nirringrazzjakom il-kol għall-emendi illi ċevejt ħafna mill-proposti kien hemm riflessjoni tajba fuqhom u wasluna għal tekst aħjar. Issa qegħdin fil-proċess finali fejn qed naħdmu fuq dawn il-proposti sabiex jiġu riflessi fil-kompromessi huwa importanti wkoll il-Kummissjoni tagħmel aħjar li tista' sabiex tlesti il-bicċa xogħol tagħha fir-rigward tal-Capital Markets Union u li anka tħares lejn l-element tas suq waħdini għal servizzi finanzjarji. Dan huwa pass importanti b'dan kollu rridu nagħmlu possibbli li jkollna iktar kompetizzjoni, iktar innovazzjoni fiex aktar wiesa ta' prodotti finanzjarji fis-suq uniku għandhom iwasslu għal prodotti ta' kwalità ora bi prezzijiet irħas għal konsumaturi na konvint li għandna bżonn iktar impjiegi, iktar tkabbir fl-Ewropa tal-lum jekk irridu nwaqfu din it-tendenza ta' populiżmu u nerġgħu nagħtu malura liż żgħażagħ tagħna. Jekk aħna nipprovdu għal dawn l-ħtiġijiet bażiċi għandu jkun hemm anka l-possibiltajiet li wieħed eh, jgħix aħjar u anka ifaddal għal futur aħjar. Preċedentament, man eh, kamra tal-Parlament Ewro kien hemm rapport dwar il-Green Paper għas servizzi finanzjari naħseb però għat jonqos approċċ legali mifrux sabiex wieħed iż it-trasparenza jena anka l-tariffi għolja eh, illi eh, huma marbuta mal-fondi għall pensjonijiet l-assigurazzjoni, etc. il bana illum il-ġurnata jistgħu eh, ħassru l karti ta' debitu jew krediti jekk dawn jażlu li jmorru jgħixu f'pajjiż xi stat membru ieħor għandna bżonn regoli komuni li jagħtu l-awtoritajiet nazzjonali illi jaġixxu kontra dawn it-tip ta' banek jekk aħna jdu verament naħdu bis-serjetà li nerġgħu nagħtu mill-ħajja l-negozju Ewropew. Jidru illi nagħmlu minn kollox sabiex naqbżu dawn dan ix-xkiel fir-rigward tal-moviment xtaqt eh, nitlob il-Kummissjoni sabiex tħares eh, le possibilità li nintroduċu id-29 reġim għas servizzi finanzjarji fej kollok għafas li jġbor fih l-iktar servizzi użati. Hemm waħda wkoll li hija marbuta ma' direttiva fuq eh, il-prodott ta' pensjoni privata Ewropea. Eħtieġu ta' aktar trasparenza l-konsumaturi meta dawn eh, jindirizzaw jew jitrattaw il- bidla fil-monita jidnaraw eh, li nevitaw situazzjonijiet fej wieħed joqgħod jażel x'tip ta' monita jħallas biha meta jkun qed jagħmel ċertu xiri online anke l-ġew blocking ta' servizzi finanzjarji huwa ostaklu ewlieni anke fejtlu dawn is-servizzi finanzjarji. Xtaqt inħeġġeġ l-Kummissjoni sabiex tirrevedi leġiżlazzjoni li hija immirata lejn servizzi finanzjarji settur ta' servizzi finanzjarji sabiex il-geoblocking mhux meħtieġ eh, jitwaqqaf. Għafra mid-drabi dan jintuża sabiex wieħed jevita il-kompetizzjoni internazzjonali u żomm pożizzjoni dominanti fis-suq nazzjonali. Il-Kummissjoni titħares lejn x'inhuma l-possibiltajiet sabiex il-konsumatur kun jista' jikseb anke self eh, permezz ta' servizzi online dan kollu jien il-kompetitività imma rridu kon nippromovu l-edukazzjoni finanzjarja ma naħsibx li jagħmel sens li jkollna dejn żejjed u anke l-Kummissjoni li tħares lejn kif iktar ħaddiema jistgħu ifadlu minn dak li għilaw. Jekk ikun iktar faċli permezz anke tas-self eh, online eh, fl-element transkonfinali jridu naraw li ikkonna anka l-istruttura li tilqal dan anka permessa direttiva. Hemm ħafna xinajt fuq dan u ħafna mill-kompromessi se jinħarġu dal-waqt. Jiena ħerqan li nkopri naħdem it-tfit ma' shadows sabiex nkun sa noħorġu b'rapport li huwa tajba l-kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Grazzi. Shadow għal Pippi. Is-sur Iva, grazzi ħafna sur President. Xaqt nfakkar tliet punti importanti għall-IPP. L-ewwel nett li aħna nilqaw l-approċċ prattiku li l-Kummissjoni qiegħda tadotta u anka l-konsultazzjoni pubblika fi ukoll il-Green Paper. Apparti minn hekk, tieni punt għal dan miex kwistjoni ta' modifikazzjoni u emenda ta' leġislazzjoni li qed tiġi implementata bħalissa fl-istati membri fejn qed nitkellmu fuq id-direttiva tal-assigurazzjoni u Anka ta' self. Jidu naraw li jkun hemm kompetizzjoni xirqa ġusta bejn dawk li jkunu għadhom ġodda fis-suq u dawk li huma aktar tradizzjonali fuq l-emendi. Il-grupp jaqbel ma dawk l-emendi li jirreferu għal fatt li għandu jkun hemm adattament għal dinja digitali, il-fintech, bidlet eh, dan is-settur minn iħu għalhekk irdu eh, nirrinnovaw, nġeddu u fl-istess waqt nieħdu ssib il-protezzjoni tal-konsumatur anka li jkollna eh, edukazzjoni eh, finanzjarja u għet jitallem fuq riski imma anka fuq eh, l-istandardizzazzjoni tal-prodotti għal konsumatur Il-prodotti u maħsuba għal bżonijiet tas-suq ta' kull stat membru għalhekk jridu nħarsu kemm hu possibbli jew ta' interess li ċertu prodotti ikunu standardizzati. Imma jekk dan il-proċess ta' standardizzazzjoni jsir eh, dan jinsa biex ikun approċċ komuni. Għana semmejna rridu neħilsu minn ċertu xkil, ċertu ostakli, u smajna anka punti fil-rigward eh, ta' eh, elementi dettaljati. L Kummissjoni dan għamlet ukoll, ġifiri, n-netkelmu fuq xkiel bħal differenzi bej regolamentazzjoni, l-standards, il-Kommissjoni sa fejn fien. U ser tkun pożizzjoni li tneħħi eh, minn dan ix-xkiel. Jena ħerqan li nibdew negozjati anka ma' shadows u l-kollegi l-oħra. Naħseb metu ieħor għandna l-istess tim ta' persuni li kellna l-aħħar darba. Grazzi, grazzi ħafna. Ashley Fox. Grazzi ħafna, Sur President. Nixxer ringrazzja l-rapporter u l-kollega tiegħi kadek. Il-grupp tiegħi ressaq numru ta' emendi li jifokaw fuq li noħloqu dan l-ambjent sabiex ikun hemm titjib tal-prodott tal-edukazzjoni finanzjarja. Aħna qed ineħħu wkoll hawnhekk qed neħija ta' portals naħseb illi ma jagħmel sens dan għaliex dan il-portals dejjem għenu għodda bħal uh, punti ta' kontatt uh, waħdin jistaw jgħinu anka sabiex ikun hemm iktar konnessjoni anka mal-kumpani finanzjarji wara il-ġudizzju tal-ICJ sibna sabiex niftħu l kant obbligazzjoni ta' direttiva u anka nindirizzaw il-bonuses il-grupp tiegħi ma ser jappoġġa il-, -bonus, twassieħ ta' dan il-kamp ta' applikazzjoni. Jekk dan isseħ, jizu kuna evalwazzjoni fil-fond minna tal-Komissjoni sabiex tevalwa jekk dan iwasalx għal benefiċċji. Il-grupp tiegħi ser jara ser ikunu l-kommenti ta' gruppi l-oħran kafe jidħlu jidħol il-EU Savings Account. Għana daqqa xej xettiċi fil-rigward li noħolqu dan id-29 reġim għal prodotti finanzjarji. Il-grupp tiegħi jilqa dan ir-rapport, nirringrazzjaw ġiet lir rapporter tax-xogħol tiegħu u ħerqana li naħdmu miegħu ma' shadows l-oħrajn sabiex nilħu eh, ċertu kompromessi. Grazzi ħafna. All'Alde, Signora Antveld. Grazzi ħafna, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lir rapporter u l-kollegi tal-emendi li resqu. Naħseb imma Ikolli xej daqsxej eh, ta' xej inkwetata għaliex minkejja il-proposta li għandna palma għal sur kadek għanna dan it-tim illi ilu jaħdem fuq dan is-suġġett għal bosta xhur kważi sentejn stanajt. U sa dan it-tanti il teknoloġija u l swieq qed eh, jiżviluppaw eh, brata maġra ħafna u għahna qed nimxu Eh, pass eh, kajman ħafna u għalhekk eh, naħseb illi proposti tal kummissjoni huma utli imma ma jindirizzawx il-qalba tal-problema. Għalija huwa frustranti ħafna illi din id-diskussjoni dejjem iddur mal-kwistjoni ta' sussidjarjetà, il-poteri tal-Unjoni Ewropea, tal-Istati Membri u mhux nitkellmu fuq xirridu naslu għalih. U dan jinkwetani ħafna. Meta nara anka fejn imorru l-investimenti fiċ-Ċina, fl-Istati Uniti. Infa, hemm investiment fl-Unjoni Ewropea, imma qed naqtaw ħafna u ħafna lura mqabla anke maċ-Ċina u l-Istati Uniti u suppost aħna wieħed mill-iktar swieq interessanti fid-dinja u għalek ċertu raġunijiet għalfejn l-investituri jażlu post ieħor fejn imorru u għalhekk importanti bl-istess mod illi eh, inħaffu illi natu s-servizz liċ ċittadini kif meħtieġ jidu nelbu din il-mistoqsija eterna ta' sussidjarjetà jekk għandu ikun xaġa Ewropea iva jew le Eħan l-inħarsu li kif nistaw nsidu ħab qalba għal-fintech, għal finanza teknoloġija, kif jistaw nkunu fuq dimnet nikkompetu. Għax mbagħad ngħidu le ħanżommu l-verġinità tagħna, imma mbagħad jidħlu ċ-Ċiniżi li joffru ma servizzi li l-ċittadini eh, tagħna u kif sar nipproteġu l-interessi tagħhom. Ġifieri irridu nkunu iktar responsabbli veru. ma rridux naqtaw lura fejtlu l-qasma l bħal finanzi u l-elementi kollha kruċjali jekk m'hemmx ħeġġa illi nindirizzaw dan qed naħlu l-ħin għax qed fuq trasparenza, standards tekniċi, imma fl-aħħar mill-aħħar miex il-qalba. Għalhekk il-mistoqsija għawlenija hija kanniex il-kuraġġ u l-ambizzjoni li verament ikonna suq uniku għaliex din mhix kwistjoni ta' teknoloġija, imma ta' suq uniku. U għalhekk il-suq Ewropew kontra oħrajn jekk għandniex il-kuraġġ u l-ambizzjoni iva jew le nittama li għandna. Grazzi ħafna. Sinjora Mattias, grazzi ħafna, Sor President. Iva hemm referenza l fatt illi xi wħud minna illum jaħdmu fuq din il-kwistjoni għal perjodu ta' żmien nixtieq nirringrazzja lill rapporter tax-xogħol tiegħu imma l-pożizzjoni prinċipali tiegħu għadha ma nbidlitx. Jiena ma naqbilx ma dan għaliex id-diskussjoni fir-rigward tas servizzi finanzjarji hawnhekk anke inkluż il-fintech qed ikollu t-timbru tal-istituzzjonijiet qed jaħdmu fuq il-bażi illi Eh, mux għat nżom għoddim għajnejna xirrit il-klient imma xirrit l-istruzzjoni. U naħseb dan huwa zbal eh, kruċjali. Għed nipreparaw, konna għed nipreparaw kif nistaw anka noħorġu mill-impatt tal-krizi finanzjarja għadna marku prajniex laqqas l livell soċjali. L-entuzjasmu jkun bilanċjat ma' responsabilta' meta nħarsu lejn l-innovazzjoni finanzjarja, meta nagħmlu referenza għall protezzjoni tal-konsumatur qed ngħidu l-istituzzjonijiet Ewropej ser ikollhom jevalwaw eh, il-miżuri imma sax nitilqu hemmhekk. Fil-pjantazzjoni dak kollu jitwarrab se jkun ċittadini fl-aħħar mill-aħħar illi ikollhom isiru speċjalisti fid-dinja ta' servizz finanzjari il punt linja hawnhekk huwa li nirrikonoxxu eh, r-responsabilità li qed inġorru. Għajna ħafna tibdiliet eh, li anka waslu għal impatt diżastruż anke fuq l-ekonomija Ewropea. Oħrajn anke rriżultaw f'impatt ħażin għal miljun ta' ċittadini. Donna ma tallimna xejn mill-problemi kollha li nħolqu. U dawn l-aħħar għaxar snin imbagħad imxejna u jiena kont kritika ħafna Nestaqt numru ta' emendi għall proposta u ser inkompli inżom din il-perspettiva għal fin tal-iskrutinju tiegħi. Naħseb illi rridu naħdmu fl-interess ta' ċittadini u l-progress tagħna kien veru bil-mod, m'għandniex ħinx nitilfu għaliex in-nies iridu jerġgħu jieħdu rridni kemm jista' jkun malajr. Fisem is-Sur Gigold xtaqt nikkumenta fuq dawn il-punti li qed naraw anke bħala parti mill-pjantazzjoni sabiex Naqsu anka l-ispejjeż u neħu xkiel anka l-fornituri tas servizzi u li jkun prodotti utli. Riflessjoni anka tal riflessjoni anka tal-pożizzjoni tal-rapporter Irridu naħdmu anka sabiex nibuta aktar l-qoddim anka il-protezzjoni tad-data u l-standards rridu naraw ukoll illi l-konsumaturi mhux biss jibbenefikaw minn aspejjes imma protezzjoni aħjar tal-konsumatur u anke informazzjoni aħjar li jibbażaw l-għażla tagħhom fuqha. Li kien hemm ukoll referenza għal Eurobarometer fost l-oħrajn illi eh, tagħmel referenza għal sitwazzjoni wkoll ta' mod sostanzjali li qed imorru fil-bwiet tal-intermedjali. din is-sitwazzjoni qed wassal għal iktar eh, l-iżgwi tal-konsumatur. Il-Kommissjoni qiegħda tiġi mħeġġa sabiex tħares li lin mill-faċċata u femenda 51 Is-saħħa ħanka il-talba tal-rapporter fejn titlob għal rapportaċ iktar malajr u anka standards governmentali illi jappoġġaw il-governanza tajba u l-miri oħra naħsbu illi l-investiment etiku huwa wieħed wiesa u fej l-għażla l-konsumatur tal-ura emenda 62 u 20 illi nixuq l-rapporter jieħu konsiderazzjoni. Fil-qosor xaqtan ukoll illi hemm emendi illi aħna nappoġġaw kontenti li qed naraw anke konsens għal forniment ta' servizzi illi uh, jiġu uh, li l-konsumaturi għabbazi ta' data u il-trattament għandu jkun wet neutrali għabbazi ta' dawn il-prinċipi. Aħna nixtiequ illi il-tekst finali inkludi wkoll il-punt tal-emenda fuq eh, il-lob tal-azzard u anke bħalma għal kollega fuq il-promozzjoni tal-kont ta' tfaddil ġdid. il-batu messaġġ ċar il kummissjoni fejn ilqgħu dan il-pjan ta' azzjoni imma wkoll inħaġġuha sabiex timmira ħafna iktar il-fuq. Grazzi ħafna. Mhux qed nara sinra Kattel. the eye għaj mawħat. Signora uh, Sur Ludwigson. Grazzi ħafna. Naħseb illi jgħidu u pozizjoni li għana nkunu pozizjoni li nagħmlu biex xogħol tajba ser nagħmel kull sforz possibbli sabiex nilħu kompromessi tajbin fisimkom imma verament irridu nafaċċaw l isfida Sar nagħmlu bis-servizzi finanzjari l-konsumatur i huwa qasam illi irridu nwettu biħitri għal-futur. L-iżvilupp teknoloġiku qiegħed jaġġel eh, ħafna u rridu nagħmlu l sabiex il-ħuqa miegħu. Hemm xi ħażin ikonna kompetizzjoni iktar kompetizzjoni ġemmen dan jgħin l-iktar prodotti u prodotti irħas u dan jgħin iċ-ċittadini Ewropej. Ma rridu nkun ukoll ambizzjużi. Għaliex. Verament rridu nsalvagwardjaw l-interessi ta' ċittadini Ewropej sabiex nġibu prodotti aħjar li jistgħu verament jgħinu lin-nies. Għanna bżonn nieħdu l-opportunitajiet li huma possibbli grazzi għal frontieri miftuħa rridu nżidu il-kompetizzjoni minnaħa tagħna se nagħmel mill-aħjar sabiex insib kompromessi li jagħmlu sens li jkunu tajbin ma nistax nappoġġa kull idea li waslet li però ser nagħmel minn kollox sabiex iva jkunu kompromess tajjeb. U bekk fil-futur nkunu nistgħu ngħinu li ċittadini Ewropej eh, b'sens pożittiv, grazzi ħafna. Grazzi. Il-votazzjoni flikon ser seħ fil-9 ta' Ottubru u fil-plenarja ehm, fil-sessjoni tal-ewwel ta' Novembru. Grazzi ħafna, nista' nikkonkludi laqa tal-lum. Niltaqgħu it-tnejn li ġej 4 ta' Settembru mit-3 sa' 6 u nofs. Grazzi ħafna l għajja ġurnata.